Uh, uh, Kollegi, qed nara ħafna minnkom prezenti, u għalhekk nitlob lill-oħrajn jieħdu postkom nixtieq nadotta malajr malajr l agenda jekk taqblu. Naħseb li diġà ġejtu informajtu tal-tħassib ta' numru 5.5, punt rapport Kekus Kleva tal-informazzjoni li tikkumpanija trasferimenti ta' fondi, punt 6 wkoll fuq il-prevenzjoni tal-użu ta' sistema finanzjarja l għanijiet ta' ħasil ta' flus u finanzjament, il-rapporter Karens, u l-posponiment tal-adozzjoni tal-abbosta rapport, punt numru 10 fuq l-agenda, dokumenta u lini bit-tarifa u lini għal prodotti ta' investimenti, rapport Beres. Il-sessjoni ta' da se tibda fl-10, biskambju tal-femi ta' semestru Ewropew, un-bat għanna punti oħrajn għamlu wara skambju ta' opinjoniet ma' sur Michel Barnier, il-kommissarju, imma nishtiq najdilkom kif għettilkom diġa skambju ta' femmit mal-parlamenti nazjonali wara l-ofsenar, imma ħnibdow fl-10 ta' fil-ħodu, skambju mal-parlamenti nazjonali mit-3 sal-4 nofs, un bat għanna il-laqa li tkompli wara l-4 nofs ta' wara l-ofsenar. Nilqaw fostna l-Kommissarju, pjaċir kbir għalina li konna din l-opportunità li nagħmlu skambju ta' opinjonijiet fuq l-iżviluppi reċenti fis swieq finanzjarji. Il-Kummissarju għadu kemm jiġi mill-laqgħa ta' Ecofin Vilnius u naħseb jitkellimna dwar l-inizjattivi l-ġodda, l-inizjattiva l-ġdida l-SRM, għal-fondi tal-SMEs, l-SSM, il-possibilità li dak li jkunu ikollu involviment jew inkella minn mhux fiż-żona euro jkun jista' joħosem, pereżempju interessanti għar-Renju Unit U interessanti li konna din l-iskambju ta' opinjonijiet jum wara il-ħames anniversarju tal-krizi tal-Lehman Brothers. Għalek ħajkonna għada ta' fejn ninsabu bħalissa għal-regolamenti u ħat nota u koll il-gazzetti memlin rapporti din il-ġemma għal ex bankiera Bob Diamond minn Barclays li kienet jgħid li għandna bżonn aktar trasparenza, għandna bżonn aktar standardizzazzjoni u titjib fil-swieq u l-protezzjoni tal-konsumatur. U m'hemmx entità bankarja li hija kbir wisq biex tfalli. Ġifieri konverżjoni tar-rotta. Biddel femtu, forsi ftit tard, forsi ma stawx nifmu eżattament għala, Eh, dan qed iseħħ imma għalhekk għandna bżonn kummissarju b'saħħtu u naħseb li f'dan il-ħin li kellna ksibna ħafna. Nħalli l-mikrofonu f'idejk u mbagħad wara jkollna ħina mistoqsijiet u ngħaddu għal punti ta' wara. Si, eh, Madam la President, cher Alain. Grazzi, Signora President. Alain. Buona nofsenar tajja fil-kulħadd. bqajt impressjonat u mħeġġeġ dwar dak li qal sur Diamond. Intqajt għu bosta drabi f'dawn l-aħħar tliet snin minkejja li dejjem f'nħawi eh, u f'punti bankari imma forsi il-memorja qasira. Jiena kontet li ħadd mandu id-dritt li xi ħadd ikollu memorja qasira fir rigward l-eruq tal-problema, tal-kawżi u l-konsegwenzi tal-krizi bankarja. Kifet, Sinjura President, kienet il-ħames anniversarju l-bira tal-falliment ta' Lehman Brothers. U għalek jien m'għandix memorja qasira u b'din il xewqa jien nixtieq naġixxi u b'din il xewqa aħna komplejna nippruvaw namlu tajjeb għal kriżi bankarja imma għadna ma wasalniex. Minkejja li għandna punti pozittivi li ġaluna nittamaw. Fur rigward il-20 St. Petersburg u anki fl-laqa tal-Ekofim li naħat sem fija nar is-sibt f'Sharon Bowls prezenti. Naħseb li għabbażi ta' dawn kena xogħol siwi ħafna ħtimna bla qiegħda biex nitalmu mill-kriżi u naħseb li issa nafu x'għandna bżonn nagħmlu Il-ministri tal-gvernijiet u tal-istati membri kienu prezenti u kollha kienu tal-istess kelma li hemm bżonn inkomplu x-xogħol li għadu kemm imbeda biex bekk niksbu stabilta relativa, nisħaq relativa u nwittu it-triq u s-sisin għal suq finanzjarju b'saħħtu. Iżda kifet jien nixtieq noqgħod b'sebajnejn u namel l-affarijiet iktar minn għot ntabtab, nis minn li tabtu li fuq spalti, u jedu li proset, għanna nuqqas ta' kompetitivita, nuqqas ta' dinamizmu, u maħabba dawn għanna bżon nistabilixxu ekonomija pubblika li tkun fuq bażi soda, hemm bżonn mod partikolari nipprovdu solidità għas-suq finanzjarju. Is-sitwazzjoni fis-settur finanzjarju qiegħda kull ma jmur titjib. Punt relattiv ovvjament. Il-livell ta' kapitalizzazzjoni u leveraging tal-Banek Ewropej kollox ma kollox tista' tqabbilhom issa ma dawk tal-Istati Uniti u huwa iktar mill-minimu stabbilit fir-regoli ġifiri għanna iktar kapital ta' kwalità, il-medja titkun 11% u emmek ninsabu. L-Autorità Bankarja Ewropea li BA u li CB għalunna nadan f'Vilnius. Għatfadal ħafna xol xisir, ovvjament, għadna ma temmejni xol tagħna u l-priorità u l-enija tagħna hija l-Unjoni Bankarja. Din l-ikbar proġett komuni tagħna l-ikbar proġett ewlieni tagħna dan għattu fi Strasburgu l-ġimgħa li għaddiet fl-emiċiklu f'dak il-vot verament importanti li kien hemm. U kien hemm tliet voti importanti fil-fatt fi Strasburgu. Kien hemm dak fuq is-swieq, ta' fuq u fuq l-ipoteki u anki fuq il-vot kif kont qed ngħid qabel importanti fuq is-supervizjoni bankarja fiż-żona euro. Infakkarkom ukoll li jekk irridu konna, jekk se jkonna Unjoni Bankarja fil-Unjoni Ewropea u fil-żona euro, neħtieġu ikonna Single Rulebook li applika fi 28 stati membri tal-Unjoni Ewropea. Unjoni Bankarja wara kollox tfisser li timplementa il-Single Rulebook fil-żona euro. Iżda il-Single Rulebook jeħtieġ li applika kullimkien fl-Unjoni Ewropea u koll Dan is-single rulebook għadna ma ksibniex. Japplika għal CRD 4, Direttiva Rekwiziti ta' Kapital, numru 4. Anki jekk meta nħarsu lejn dak li huwa msejjaħ frammentazzjoni bankarja, rajna li bit-test ta' CRD 4 imxejna l-qoddim pasta ġgant fuq solidità bankarja. Imma moqs moħrajn fejn għanna naħdmu aktar biex niksbu aktar konsistenza per eżempju fit-tassazzjoni, il-governanza fil-kumpaniji u l-liġi tal-kumpaniji. Dawn huma oqsma li ħanindirizzaw fil-ġejjin qarib. Lura Single Rulebook, Peter Simon jaff li l-skema ta' garanzija ta' depositi Gunnar Hackmark jaħdem ħafna fuq dan, hemm id-direttiva fuq ir-riżoluzzjoni bankarja, u għalhekk fadal ħafna xogħol xisir biex is-single rulebook indaħluh fis-settur bankarju u nimplementawh mod definittiv. Dak kollox li rridu namlu fuq l-Unjoni Bankarja. Sven Giegold u Marian Tyson ħadmu fuq supervizjoni bankarja u hemm ukoll ir-riżoluzzjoni fismek stess, Signora President. Il-Ministri indirizzaw dan il-punt fid-dettall matul il- waqfa l-ikel nar il-ġimgħa fil lina kont qed nattendi. Din diskussjoni kienet waħda diffiċli, ibsa, fuq suġġett verament komplikat, kemm fuq livell legali kif ukoll finanzjarju. Imma naħseb li kien hemm impenn ġenerali mill-governanti tal-banek u dawk interessati biex nimxu l-qoddim u bħeffa. ħadd mu qed li jem urġenza biex u kunem it-tieni pilastru għall-Unjoni Bankarja. U għalhekk konna qed nitkellmu dwar il-bażi legali għal proposti tagħna artiklu 114 Is-servizzi legali tagħna u dawk tal-Kunsill u dawk tal-ICB jemnu li l-artiklu 114 jiġifieri s-suq intern huwa dak liktar utli u l-iktar li tista' taħdem bih bħala bażi legali biex bekk naslu għattini stadju tal-Unjoni Bankarja. Ippermettu li nittenni wasanna għattini fażi imma imbagħad jista' jkun hemm bidla fit trattati kif għal il-Sur Schobler u l-kollegi tiegħu biex naħdmu aktar fuq dan. Imma nistaw ikonna punta tluq tajjeb bil-tini pilastru minar bidla fit-trattati ġala darba ikonem hemm il-votazzjoni. Batem ir-rwol tal-Kummissjoni nafu li l-ambitu u il-modi kif ir-riżoluzzjoni tittiġi finanzjata hemm bżonn nindirizzawhom. Kwistjonijiet bħal dawn ħan indirizzom iktar qoddim fil-ħinijiet ta' mistoqsijiet ma jien nixtieq naħdem għal kompromess dinamiku bħalma minna fis-supervizjoni. L-unika linja li għalina hija l-iktar ħaġa importanti u missenduru minna hija sistema li rridu noħol u tkun waħda taħdem. Sistema li talmet minn qasijiet li kien hemm f'Dexja pereżempju jew f'banek oħrajn awtoritajiet ta' riżoluzzjoni bankarji pereżempju li ta' sikwit ma jiltaqawx u m'għandhomx kultura li jiddeċidu l-affarijiet flimkien madwar mejda u din hija xi ħaġa li hemm bżonn indirizzaw U għalhekk b'din ir-riserva jiena lest nħares biex insibu kompromessi imma nżommu f'moħħna wkoll il-punt di vista tal-Kunsill u tal-Parlament. Apparti l-Unjoni Bankarja u Single Rulebook li rridu ntemmu, diġa għandna wkoll inizjattivi fuq l-aġenda tagħna li intom eh, tindirizzaw f'dan il-Kumitat. Diġa semmejtu koll l abbus tas suq li jinti qed indirizza, Sinjura President. Importanti li nimxu l-qoddim biex nimplementaw u napplikaw it-test tal abbus tas suq li huwa importanti ħafna jekk irid ikollna sistema aktar etika tas-suq. Kemm kemm fuq l-sfond loqsma l-oħra kollha li qegħdin nindirizzaw meċin il qoddim oħrajn kważi temmejnijom, il-Mifid, Markus Weber, inti l-punta kuntat emmek, u din waħda mill-wedit tagħna li kellna fil-G20 li aħna ntemmu dan ix-xogħol. Bat għandna omnibus tnejn, naħseb li wasanna verament lejn l-aħħar stadji fuq il-Balance Book, anke il-direttiva CSD ta' depozitorji ċentrali ta' titoli, Eh, Signora Swinburne ħadmet fuq dan u l-Presidenza Litwana tixtieq li konna pożizzjoni ġenerali minħa tal-Kunsill mill-aktar fis possibbli. U anke l-att tal-konsumatur ta' dan kollu. Għanna l-PRIPS sal-2013 li ħan tammuħ. L-rapporterija Pervanġ Beres biex ikun hemm assikurazzjoni intermedjazzjoni u assikurazzjoni hemm anke Sven Gigol li qed jaħdem fuq dan u jiena verament ħerqan li naħdem fuq dan il-punt anke fuq il-kont bankarju bażiku. Għanna ntemmu dawn il-punti qabel ma jaslu l-elezzjonijiet Ewropeja, dawn importanti ħafna l-konsumatur u jkunu ta' sinjal importanti ta' x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea għalihom jekk intemmuhom. Tiftakru il-votazzjoni tal-Parlament fuq direttiva tal-ipotekar Sur Sanchez presedu għal rapporter fuq dan u hija waħda minn dawk id-dokumenti li għandhom rabtiz fi għaw diretti ma' ċittadini u naħseb li tajb ħafna li għaddiet. Meta nħarsu lejn is-sistema ta' sistema finanzjarja li hija ta' natura komplessa ħafna hemm bżonn ta' trasparenza u komparabilità tal-miżati tal-banek, xi ħaġa li taffetwa l-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini, simplifikazzjoni tal-kontijiet bankari u servizzi tal-pagamenti, anki l-indiċi ta' referenza, kif ukoll ix-xogħol fuq sistema eh, bankarja parallela, l-kim sejja shadow banking. Il-kummissarju, il-kummissjoni tixtieq biżejjed ħin biex dawn l-affarijiet nindirizzaw mod responsabbli imma għandna bżonn segwitu fuq ir-rapport li kanen fuq ir-riforma strutturali tal-banek. Naħseb li Għandek il-rapport ta' inizjattiva propja tijak, Signora President, dak importanti ħafna. U hemm numru ta' kwistjonijiet li qed indirizza flimkien mal-Kumitat Ġuri tal-affarijiet legali. Iżda hemm anke wkoll kwistjoni ta' regolamentazzjoni, supervizjoni u trasparenza ġenerali u qafas li inna għalih. Anke riforma tas settur tal-auditjar, it-tisħiħ tar-regoli tal-ħasil tal-flus, kif ukoll il-rapportaċ mhux finanzjarju għal kumpaniji. Ippermettu e li nikkonkludi, Signora President, nibda kif nala kif bdejt billi nsemmi dawk il-liġijiet li għandhom waslu li l-ekonomija tagħna tiffoka aktar fuq il-kapital ta' produzzjoni iktar mill-kapital finanzjarju biex bekk ikonna bażi aktar trasparenti u aktar b'saħħi ta' swieq finanzjarji tagħna. Xi kultant dan ifisser li s-swieq ikun li jom li jaħdmu benefiċċji taċ-ċittadini tagħna u l-kumpaniji tagħna mhux jaħdmu għal rashom biss li kien il-każ ħafna drabi dan l-aħħar 20 sena. Ir-riżultati tal-konsultazzjoni tagħna meta kellna green paper fuq l-investiment fuq medda twila ta' żmien eh, kien punt diffiċli ħafna tindirizzaw bħalissa u f'sal-aħħar ta' din is-sena għandna noħorġu bidejat biex nibdow imbidlu ir-rotta f'dan is-suġġett hemm ukoll il-fondi ta' investiment, l-imprenditorija soċjali u anki il-punti il-xogħol li bdejt fuq il-fondi tat-tip tal-cloud computing. Ħadd minna m'għandu id-dritt li jkun fuddiċjuż iż-żejjed jew sodisfatt bih innifsu żejjed għandna bżonn li nkomplu nxamru l-kmim, naħdmu aktar, hemm xi testi li ħajbdew jitlu fis-seħħ issa ħames snin wara l kriżi tal-imin Brothers u tliet snin wara diffikultajiet oħra li faċċajna. U ċ-ċittadini li huma l-aktar vulnerabli huma dawk l-aktar foqra u għadhom ibatu r reperkussjonijiet eh, tal-kriżi soċjali, finanzjarja u ekonomika. U għalhekk mill ġdid hemm bżonn li nibqgħu b'sebgħinejn, hemm bżonn li naġixxu u hemm bżonn li nkunu deċiżivi. Għaliex l-ekonomija hija dik li għandna bżonn bħala prekondizzjoni għal triq lura lejn it-kabbir u biex namlu xi ħaġa biex niffiċċaw il-populizmu fl-Ewropa li dejjem qed jiżdied. Grazzi tal-attenzjoni les nismakom. Grazzi kollegi għandi lista ta' 17 il-persuna li jixtiequ jresqu l-mistoqsijiet tagħhom naħseb li jekk kooperaw ma' regoli li ġew stabiliti, mhux regoli tiegħi, imma stabiliti mill-koordinaturi mill-kumitat, ser ikun hemm mistoqsija ta' ħames minuti, ġifieri għandna ħames 25 minuta għanna stata kellima issa għalek kanna laħqo blazat. Il-Kummissarju li titlaq fil-ħamsa, nibdow l-ewwel bil-PPE l-Onorevoli Gozes. 5 minuti mistoqsija u tweġiba. Grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju. Għandak raġun, Kummissarju, meta li dan mhux iż-żmien li noqogħdu naraw xi ksibna u laqqas żmien fejn noqogħdu fuq sfallej xulxin. Għandna bżonn naħdmu u għad għandna ħafna affarijiet fuq xiex naħdmu. Imma nixtieq nsemmi dak li seħ, dak li diġà ġara. Semmejt lista ta' testi li eh, temmejtu xogħol fuqu, temm ix-xogħol anke minn tal-Parlament u l-Kunsill. Il-Kummissjoni ovvjament kellha rwol essenzjali f'dawn id-dokumenti U laqqas konna nemnu fil-bidunet li stajna naslu sa fej wasanna, meta tqis il-punta tluq tagħna u fejn konna qed nimmiraw li naslu, imma dan ix-xogħol juri kemm l-Unjoni Ewropea għandha xtaqdef biex issolvi din il-kriżi. u jiddispieċini li najt li l-Europa tamer wis regolamentazzjoni kienu zbaljati anzi l-kontra kif rona l-avvenimenti ta' dan l-aħħar. Lura l-introduzzjoni tiegħek. Is-settur bankarju Amerikan u dak Ewropew kif ħaqablu ma' xulxin, aħna għadna nisimgħu minnaħa ta' ħafna esperti ekkim sejħa li jisa sistema Amerikana jisa għatandar għal meċċej meta mqabbel ma dak tal-Unjoni Ewropea. Mistaqsija vitali din, iwieġeb il-Komissarju Barnier. Hemm differenzi sinifikanti bejn is-setturi bankarji is-settur bankarju Ewropew huwa wieħed varjat ħafna u jiffinanzja 75% tal-ekonomija tagħna. Fl-Istati Uniti tal-Amerika din iċ-ċifra ta' 25%. Aħna napplikaw ir-regoli ta' Basel permezz tal-CRD erba' qed nitkellmu dwar minn 3000 sa 8000 banek u l-Istati Uniti ħajapplikaw ir-regoli ta' Basel il 30 bank. Iżda sur gozes tista' serraħ rasek li jiena noqot b'sebajnejn fuq dan l-argument u nixtieq li jkun hemm livell indaqs bħala regolamentazzjoni għal kulħadd u anki standards komuni għaliex hemm ħafna eh, differenzi transatlantiċi biex ngħidu hekk. bil-BBA u r-ruol il-ġdid tal-ICB hemm situazzjoni differenti ħafna l-banek Ewropej kisbu bizzejiet kapital u l-aħħar ċifri huma 11% fil-fatt xaġek li BA jittajt li minissa l-qoddim bizna il-limitu sow tal-minimu 400 biljun iktar mis-7% 200 biljun aktar il-ċifra ta' 9% li kien il-limitu massimu stab minimu stabilit is-sena li għaddiet. punt 13.5% għal l-ewwel sena fl-Istati Uniti, 12.75% hawnhekk fl-Unjoni Ewropea għal proporzjon ta' leverage eh, fl-Unjoni Ewropea għanna 88% fl-Istati Uniti u 61% fl-Unjoni Ewropea. Minkejja l-fatt illi dawn iċ-ċifri qegħdin ikunu konverġenti kull ma jmur, xorta waħda irridu qogħdu attenti. Għanna banek zar ħafna u għandna banek enormi Mux il-banek ma l istess uħut huma transatlantiċi, uħrajn huma lokali, u għalek stress test tal-Bank Ċentrali Ewropew ser ikunu tant importanti. This or next uh, question. Grazie ħafna, mela, Sur Peter Simon, fissam l-SND. Grazie ħafna, Sur Komissarju, grazie ħafna tal-intervent tijak, għonek għandi mistoqsija fil-rigward tal-pozizjoni ġermaniza, ġifiri, din il-kwistjoni tal-tassazzjoni um, fil-qasam bankarju, kif ser nindirizzaw aħna naħseb li kienem proposti tajbin, pero eh, dan ir-donabtom ukoll mal-fond tal-iżvilupp hawnhekk kena l-opportunità sabiex font wieħed bregola waħda naħdmu anka sabiex nerġgħu nsaħħu minn ġdid is-suq bankarju. Hawnhekk qed nitkellmu Eh, Pero dwar situazzjoni fej xorta naraw eh, min jopponi il-Komissjoni minnaħa taħħa eh, kif ukoll l-ECB qegħdin jinsistu illi dawn id-deċiżjonijiet politiċi ikollhom ukoll bażi legali. L-Ġermanja hija fil-qalba tal-Ewropa u qiegħda timblokka dan kollu biex anka jkonna eh, żvilupp ulterjuri f'din id-direttiva. U importanti li verament nitkellmu vuċi waħda imma minkejja dan qed naraw dan din l-oppożizzjoni kollha, mhux kulħadd qed jiġbed ħabel wieħed, jiġifieri huwa tajjeb li nieħdu konsiderazzjoni anka l-pożizzjoni fostam tal-Ġermanja, però nkunu f'pożizzjoni illi nistgħu ninsu l-qoddim, anka nkunu nistgħu naslu għal fażi tal-votazzjoni. Komissarju. l ħaġa l-Unjoni Bankarja. Saqt infakrek u nasib li utli li kull darba niftakru illi għanna il-single rule book bħala l-bazi tagħna u bħal meta fl-introduzzjoni tiegħi. Dan għanna bżonnu qabel ma nwaqfu l-Unjoni Bankarja għaliex din l-Unjoni ser issarraf fil-qasam bankarju illi il-regoli supervizori kunu l-istess fl-28 stat membru b'mod integrat u b'mod kważi federali għal zona euro. fejn kollok eh, interdependenza u anka eh, ċertu livell ta' riski marbut mal-banek. Barra minn hekk hemm ukoll id-direttiva ta' riżoluzzjoni u kif ukoll eh, dik ta' depositi ta' taxxa. Grazzi ħafna tal-vot ukoll li kien hemm pożittiv rigward tar-rwol supervizorju. Uh, il-ġimma li għaddiet u nirringrazzjakom għal dan. Però hemm kritika qawwija wkoll fil-rigward tal-rwol ta' supervizjoni. E, dan ma ġiex interpretat bħala imblok naħseb e, dak li għatajt il-Ġermanja pajjiżi oħra, nista nifhem dak li e, jixtiequ ma jixtiequ bażi legali illi verament kom saħħitha Palma rajtu kol fil-gwar ta' dan il-font ta' rezoluzzjoni sar ikun hemm il-board li jkun l-awtorità u jieħu deċiżjonijiet fil-gwar ta' sitwazzjonijiet urġenti u jara li jkun effiċjenti. sinċerament ma smajċ il-gvern ġermanis eh, jesprimi ruħu kontra t-tekst, res u rizervi minna taħħom illi naħseb jistaw iġur tirati u kolanka wara l-opinjonijiet li res u servizzi legali. Il-servizzi legali tal-Konsil huma kompetenti ħafna u ser eh, ikunu pozizjoni lejnuna napoġġaw din il-bazi legali. Iva fażi sekondarja fit-tieni fażi la darba jkollna il-bażi legali skont artiklu 114 ikonna din l-awtorità illi eh, tkun tista' tkompli tittejjeb din l-opportunità ser hemmhekk. Jekk l-SRN. jista jisir xi darba eh, għodda komunitarja li palissa mhuwiex dan ikollu mbagħad il-possibilità illi jieħu dan it-tip ta' deċiżjonijiet għaliex ikun qed jaħdem fuq livell intergovernmentali fej palissa għandna bżonn l Però anke l-Kummissjoni ħarġet dan permezz tal-blueprint u s-sitwazzjoni titjieb anka meta jinbidel it-trattat eh, bdenna kon qed nibdlu wkoll l-istatus legali tal-SRN u mbagħad f'dak il-każ tinbidel l-awtorità. Lan f'rigward ta' dan l-arranġament ta' riżoluzzjoni hija li l-banek jistgħu jaħdmu u li l-pis meqax fuq min iħalla taxxa Ġifiri jekk naraw is-sitwazzjoni kollha flimkien mal-gvernijiet se nkunu nistgħu wkoll nilħu ftehim u l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew hija importanti ħafna. Grazzi ħafna. Mela. <laughs> Permettejt l iktar uh, sekondi għaliex uh, hemm elezzjoni importanti nhar 22 ta' Settembru, ma mhux se nagħmel dan ma' kulħadd. Grazzi ħafna. Frigwar tal-font. Ta' zvilup ma' sarna tħol rigward ta' trattat, jek għandix bżon xaġa ġdida jew le, dan il-font għadu ehm, ma ġiex adottat, ser jeħtieġ ħafna ħafna snin qabel ma jkonna trattat ieħor, jiġifieri qed nitkellmu wkoll fuq ċifri enormi bej 50 u 70 biljum. Is-sitt li għadda kien hemm il-proposta wkoll li sa dan it-tant sa fiħdan li jessem nużaw li jessem sabiex inkunu nistaw natu impetu li din il-magna finanzjarja. E, xtaħseb minn din il-proposta, din hija mistoqsija tiegħi. Barra minn hekk, din miex diskussjoni tal-finanzi imma wkoll tal rieda minnaħat tal-istituzzjonijiet finanzjarji fl-Amerika sadattant il-banek il-gbar baqgħu jikbru minnaħa tal-FTIC qed naraw ħafna banek li eh, jitneħħew, ġifiri dan is-settur ma komplix jiżviluppa fl-Ewropa. Huwa importanti illi nagħtu dak kollu li hu possibbli sabiex li l-banek jistgħu jkomplu jiżviluppaw anke fl-Ewropa. Punt ieħor qed nara li qed ikun hemm ħafna iktar attività eh, anke fir-rigward ta' shadow banking u eh, hemm ukoll negozjati fir-rigward ta' derivati. Ir-rata hija ta' 50% marbuta ma' shadow banking u forsi tista' tina daqsxejn idea fl-imma nkun qed naħdmu dwar dan. Grazie ħafna Sur Klintz. Iva, ser ikonna bżon ħafna ħin sabiex eh, nimlew dan il-karus ta' Resolution Fund, tal-Fond ta' rezoluzzjoni. Pero, jekk nħossu li dan huwa xira illi ikonna fond Ewropew għal rizoluzzjoni tal-banek transnazzjonali ma naħsibx illi għalfejn attakkaw l komissjoni tal-li ħarġet b'din l-idea Ewropea. Issa la darba dan sar, naħseb ta' min nieħdu daqsxejn żmien niġbru l-fondi meħtieġa u fi żmien 10 snin jew xi ħaġek naraw li dan ikun qed jaħdem b'suċċess fl-aħħar mill-aħħar dan huwa fond privat u mhux pubbliku jiena stess għamilt referenza għal eh, dan il-font eh, li kun jista eh, jissellef hemm ħafna idejat, hemm ħafna suġġerimenti waħda minnhom hija illi l-font ikun jista' jissellef minn fuq is-swieq jekk ikun meħtieġ. Barra minn hekk direttiva ta' rezoluzzjoni l-istati membri ser kollom il-possibilta illi jersqu lejn din ir-riżoluzzjoni u din nkun sawjem la flimkien u b'mod maġġel grazzi wkoll għall-Unjoni Bankarja. Huma ma jkollhomx għalfejn uh, jasru l banek tagħhom jew jagħmlu dan weħidhom jew b'mod uh, mingħajr koordinament li ġerajna dawn is-sitwazzjonijiet fil-passat. Għalhekk la darba din eh, direttiva tkun qed titħaddem l-awtoritajiet bankarji ser ikollhom il-mezzi sabiex joħorġu riżoluzzjoni ordnata. Huwa tajjeb li għat juża l prevenzjoni Għaliex la darba xi ħaġa tmur ħażina din ser tiswina ħafna sabiex nerġgħu nirranġawha. Aħna rajna eh, soluzzjonijiet li jittieħdu fuq żewġ saqajn u daqqa waħda u dawn ma maħat muxu. fil gwar ta' shadow banking jina daqsxejn ħasseb dwar tibdilit li rajna u għalhekk ukoll illi hemm bżonn li nirregolaw il-settur tradizzjonali tal-banek mod l-iktar effettiv. Hemm bżonn li naċċertaw illi l-istess regoli japplikaw kull imkien sabiex ma jkunx hemm fejn nistaħbaw. Grazzi ħafna. Is-Sur Kamal fisem isir. Grazzi ħafna Sena President, grazzi ħafna lill-Kummissarju. Issa dew ħames snin wara dak li ġara mill Lehman Brothers fl-2008 u hemm eh, eh, tlet prinċipi l-ewwel nett fir-rigward tal l-ewwel nett fir-rigward ta' tassazzjoni u l-banek. Imbagħad hemm il-liability, responsabilità għal dawk li kun għadhom falliment kif ukoll l-IFRS. Naħseb illi eh, huwa taħsib ukoll għat inkaxkru saqajna fil rigward ta' riformi fil-settur bankarju. Naħseb illi anke l-kollegi hawnhekk eh, jistgħu jaqblu mija dwar dan. Però eh, ma nafx kux ta' min insaqsik dwar dan id-demin u fl-istess waqt inżomma tielet punt ġifieri anka il-tħassib fil-rigward tal-investituri u l-IFRS il-Komissjoni tal-Istandard Bankarju anka fir-Renju Unit ikkonfermaw illi iva hemm problemi fir-rigward tal-FRS u fil-Parlament hemm nuru ta' rapporti illi anka ġabu konsens fuq din istess kwistjoni. Il-gvernijiet tal-Efrek eh, u xoll kollu li qed issir, il-Komissjoni tista' twiet illi Eh, tagħmel verament l-investigazzjoni ta' biex tara li l-IFRS l-IFRS tkun eh, konformi kompatibbli fuq livell iktar għoli. Għan itkallmu kol fuq il-proġett ta' konverġenza u għaxira li ikonna dan għet naraw minna tal-Istati Uniti u kol dan istess xol fil-gwar ta' gvernijiet, jitfit eh, ma' gvernijiet Ewropej. Forsi ta' minn toġibni fuq daw l-mistaqsijiet, Sr. komissarju. Grazie ħafna. Inti semmejt tlet prinċipi inti stess, Sur Kamal. Hawnhekk Smajna l-partijiet kollha interessati fossa manka il-bankarji. Smajna wkoll eh, l-nies. U eh, grazzi wkoll għall-appoġġ tal-Parlament kellna approċċi bilanċjat għanna u koll osservazzjoniet finanzjarji illi u koll ser uh, ituna idea ta' kif eh, mixin il xejriet mhux biss tal-banek. U importanti li nipproteġu dawk li ħalsu t-taxxa, dan diġà semmejtu wkoll fit-tweġiba tiegħi l mistoqsija tas-Sur Klint. Issa għandna l-odda ser ikonna din l-odda la darba dawn kuna votazzjoni fuqhom sabiex insolfu dawn il kustjoniet mingħajr ma nitfgħu l-pis fuq minn Ħala 16. Sinjuri, jekk dawn il-dokumenti kollha uh, ma kienu pożizzjoni nħadbu diġà minn issa bitlieta jew erba' eċċezzjonijiet uh, fis-sitwazzjonijiet li kellna dawn dan il-mekkaniżmu kien jippermetti li aħna nindirizzaw is-sitwazzjoni mod differenti mingħajr ma noqtu ħażin il-minħala sit-taxxa. B'eċċezzjoni ta' ftit każijiet il- anka grazzi għal fond ta' riżoluzzjoni dawn ikun jista' jitħaddem aħjar. L-istess qed nagħmlu fir-rigward ta' direttiva tal-abbuż tas-suq. U anka fi żmien Jumejn oħra ser inkun qed nressaq tekst fuq il-benchmarks lill-Kummissjoni. U dawk illi imanipulaw il-benchmarks ser ikunu huma responsabbli taħt id-direttiva tal-abbuż tas-suq u xieħut minna manka jistaw jahlu l-ħabs. Ekk kif għamilna wkoll ma' rating agencies aħna għedna valwaw situazzjoni għet naraw il-korpi eh, kif jitħadmu, mux għet nakkużawom, imma għet naraw il-metodu li għet jaħdmu bieħ. Għet naraw anka l-element ta' trasparenza, kemm għet tkunu eh, eżatti u preċizi. Issa fil-rigward tal-standards ta' rapportaċ, għal raġunijiet ma għasen nsemmija un 10 uh, snin ilu l-Unjoni Ewropea kienet iddeċidiet illi tiddelega tgħaddi din il-kwistjoni l-ISB li qiegħed f'Londra. Jiena uh, sirt kummissarju kont diġà uh, qed nattendi mingħajr ma tlift laqa waħda tal-ISB li ISB huwa board of trustees u aħna qed naraw li jitwaqqaf li twaqqaf dan il-korp ta' taraċ u kontat naħdem dwar ukoll bħala rappreżentant tal-Unjoni Ewropea. Bekk aħna nasa sabiex insaħħu anka dialogu bejnietna u naħseb illi issa wara din il-fażi ta' min indedikaw iktar żmien sabiex eh, naraw il-kwalità teknika tal-standards ta' rapportaċ. Hemm il-konflitti wkoll eh, tradizzjonali bejnietna kif ukoll mal-Istati Uniti li huma ta' ċertu valur eh, ġust. Uh, kif ukoll hemm il-valur tas-suq li mhux dejjem ikun wieħed ġust. Hemm ukoll mistoqsijiet ta' trasparenza, ta' konsistenza. Però jekk ser napplikaw il-valur ġust kif jixtiequ l-Istati Uniti naħseb illi ser eh, noħolqu ħafna iktar instabilta fir-rigward tal-finanzjar fuq terminu twil. Għalhekk qed nippruvaw nindirizzaw dan l-aspett aħna waqqafna l-IFRS u l-Istati Uniti ma tħaddimx dawn l-standards. Meta kont fil-bord tal-EISB, kontet li uh, din il-kwistjoni eh, miex il paċenti tagħna kienet waslet l aħħar li ISB qed jinħass bżon bżonn ukoll illi jerġa' jkun hemm ċertu sovranità fir-rigward tal-istandards tal-kontabilta li x'jekk ser nkunu ġusti irdu jkun hemm konverġenza u li ISB titaħdem għal din il-konverġenza u din mhix qed isseħħ. Nittama illi il-President il-ġdid tas-CFTC Eh, jieħu din id-direzzjoni. Monsieur le commissaire, bonjour. Euh, mela, nota tajba, sur, għantil warnu f-sanar tajb, sur kommissarju. Verret nħu għos li l nġenarak kawwek? Palma għet, l-Basel 3 qed jiġi applikat fit-8300 bank fl-Unjoni Ewropea u 30 fl-Istati Uniti. Forsi jekk neħdossib dawk it-30 bank fl-Istati Uniti l-Amerikani ħalsuna u dan jista' jgħinna eh, bil-karus biex ngħidu hekk tal-ECB. Iżda inti tkellimt fuq il-Core Equity Tier 1 fil-Banek Ewropej, iva dan tajjeb meta tares leh mod teoretiku, iżda jena naħseb li hemm żewġ riski. L-ewwel net bħalma nafu il-banik sistemiċi iħobbu joqodu jilabu bil-risk ehm, weightings u jekk inti mbagħad eh, tibda ehm, tħaffer ħafna mill-titjibiet għal core equity tier wieħed huma propju riżultat ta' dan risk weighting u l-manipolazzjonijiet li jsiru. Tininet. net. Hemm mbagħad telf eh, addizzjonali f'numru ta' banek Ewropej u dan iwassalna għal revizjoni tal-kwalità tal-assi u dilemma għek għal xekk aħna serji dwar revizjoni tal-kwalità tal-assi għan iskopru li s-situazzjoni miex sabiħa daqskem ħsibna. U għan ispiċċaw li ħajkonna bżon eh, backstop pubblika jew privata. Jew kella nistgħu nagħmlu ta' birruħna li maħna naraw xejn, imma mbagħad il-fiduċja titkisser għax diġà kellna żewġ episodji ta' stress tests li mill-lider taw riżultati eċċellenti. Għalhekk, kif ħanoħorġu minn din id-dilemma? forsi tista' tlaħħam xi ftit u tagħti naqriżjed dettalji dwar l-opinjoni tiegħek fuq din is-sitwazzjoni. Jekk l-ECB se tibda s-supervizjoni integrata tagħha fuq il-siq il-ħażina, allura qed niddubitaw mill-integrità tas-sistema kollha kemm hi. Sur la meħ. Fit-tieni parti tal-mistoqsija mill tiegħek. Iva, mek nista' naqbel miegħek, nista' ngħid li għandek raġun Imma minix għan rispondi fuq l-Amerikani. Iż-żewġ naħat irridu jagħmlu x-xogħol tagħhom. Iżda iż-żewġ sistemi hemm bżonn li ikunu jistaw jitqablu, jkunu ekwivalenti. Kif ukoll li jkunu jistaw jopraw bejnietom. U din l-interoperabilità tas sistemi regolatorji tagħna mhix xi ħaġa li rridu noħduha bħala ħaġa ovvja hija xi ħaġa ta' importanza assoluta. U jiena ma nistax nara kif nistgħu nwessaw l-aċċess għas-suq mod reċiproku jekk ma jkonniex regolazzjonijiet bankari interoperabbli. Jaħdmu sew bejniethom. Issa fu id-diffikultajiet tal-Amerikani bil-banek mhux Amerikani u l-organizzazzjonijiet bankarji barranin din hija xi ħaġa nġilura għalija iżjed tard. Iżda jiena qed nifhem xi tipprova tgħid. Brabta mad dilemma qegħdin niffaċċaw dwar is-solidità tal-banek Ewropej li si tieħu il-rwol taħat is-supervizur b'mod serju ħafna u jiena Eh, irnixi li nirringrazzja l-Sur Kostanzi u l-Sur Draghi li t-nej kienu Vilnius u numru ta' mijiet ta' nis se jkunu involuti propju f'dan il-proċess ta' supervizjoni. U ċar li huma ħajkollhom jirrivedu l-kwalità tal-assi tal-kapital, tal-banek, u kif ukoll tal-assi tal-banek. L-ECB se tieħu dan ir-rwol ta' reviżjoni b'serjetà kbira. U memm ebda dubju li ħajħarsu lejn il-livelli tar riskju u jassiguraw li jintlaħqu r-rekwiżiti tal-kapitali. Issa inti għandek raġun meta s-saqsi Iva u il-backstop il-ministri huma konxi tal-bżon li kunem dawn il-backstops? Sabiex ikun nistaw nilħu il-bżonnijiet ta' konsolidazzjoni u rikapitalizzazzjoni nistaw jinqalaw għal ċertu banek? Meta issir din ir-reviżjoni tal-kwalità tal-assi mill-ECP. Iva, Issur Waldorf, mill-ECB. Grazzi ħafna. Mela, element li joħloq problema fl-Unjoni Bankarja huwa biex inkunu nafu jekk li żied pajjiżi li jintlaħqu nintlolqtu mill-kriżi għandhomx biżejjed spazju finanzjarju sabiex jirrikapitalizzaw dawk il-banek li verament intlaqtu. Jiena naħseb li għalissa għadna ma nafux il-bżonn ta' dawn il-kapitali kemm kbir, kemmu kbir għandna bżonn ċifri, iswet fuq l-abjad, sabiex ikunu nafu jekk il konti jittana mhux ħajaslu jew le. Tieni mistoqsija, x'miżuri ta' politika tista' tieħu l-Kummissjoni jew anka l kunsill jew l-ECB sabiex ikunu nistaw ikonna viżjoni ċara fuq dak li huwa il-bżonn ta' dawn il-kapitali, kif ukoll irridu nkunu nafu dawn l-ispejjeż kif ħajn jitqasmu il kumitat ta' Shadow Financial Liberty propja eh, eh, publika dokument fuq dan u qal li ju jippreferu ma jippreferu li kunem intervent eh, kemm jista' jkun malajr mill sibi fil-pajjiżi li huma membri ta' zona euro. Inti taħseb li il-kont ħajasal biss imbagħad meta l-banek ikunu membri tal-Unjoni Bankarja, hemmhekk ħankunu nafu kemm ħajkonna bżonn flus, nix nkun nafx taħseb fuq din, grazzi. Grazzi. Il-problema hija li f'dawn id-diskussjonijiet kollha jina nispera l-inqas li l-affarijiet ikunu fil-post immedjatament, verżjoni finali. Iżda bħalma tafu aħna ngħixu fera demokratika l-affarijiet idumu u għet idum biex jivvota fuq tek sabiex jisir operattiv kif kol biex naraw e, ir-rizorsi tekniċi umani. Għalek aħna ninsabu fi proċess li għaddejħin kollu, anka jek aħna edin niprofaw nimxu għoddim kemm jista' jkun malajr. Iżda ċertament ħajkonna bżon il-ħin biex nlaħmu din il-fond ta' rizoluzzjoni għal dawn il-50 jew 60 biljun euro li huma meħtieġa ħajkonna bżon ħafna ħin sabiex il-banek kollha Eh, jitwaslu għal livell ta' saħħa tajba biex ngħidu hekk. Mela l-affarijiet fl-ordni tajba. Mela il-ktif eh, fuq ir-regola waħdina u il-garanzija tad depoziti l-Unjoni Bankarja qed tinħoloq eh, taħt l-ewwel pilastru. Issa dwar is-supervizjoni tal-ewwel pilastru U l-Unjoni Bankarja li CB se e, timpenja ruħa li kollha sin tajbin biex tirrevedi l-kwalità tal-assi. U dan brabta mal-Awtorità Bankarja Ewropea li ħatkun qed tagħmel ċertu stress tests fuq l-operazzjonijiet tal-banek kollha fis-suq waħdini. Kif ukoll fl-Unjoni Ewropea Għalhekk jiena ma nixtiex li jkun hemm spekulazzjoni dwar l-ammonti jew ir-rekwiżiti li banek fiż-żona euro fil-fatt għandhom sabiex ikun jistgħu jirrikapitalizzaw lilhom infushom? Ejja ma nkabruhomx l-affarijiet. Iżda intom tafu bħalma rajna fil-passat ġri sentejt li ilu, b'dawn il-fondi ta' rikapitalizzazzjoni kien hemm ċertu anticipazzjoni fuq il-Basel 3 iġuma innexxilhom eh, jirrikapitalizzaw lilhom infushom, ġifieri ma nixtieqx noqgħod nispekula żejjed fuq l-ammont. Jekk huwa possibbli jew probabbli li konna il-backstop bħalma qal il-Kunsill, eh, din hija xi ħaġa li rridu ndaħluhom eh, nibdew nħaddmuhom b'mod pubbliku. Iżda, l-affarijiet irridu naħduhom wieħed wieħed naf li minn xet wieġbek bizzejje daqs kem xtaqt inti forsi, iżda aħna tnamlu xi ħaġa diffiċli li tieħu ħin. U aħna ħankunu ċari kemm nistaw u nkunu franki ma'kom kemm nistaw, imma namlu x'namlu situazzjoni ħatkun ħafna ħjar milli kienet qabel skur fej kull pajjiż kienet jagħmel eh, l-affarijiet tiegħu u kultant ma setawx e, jiffaċċaw e, l-affarijiet tagħhom stess, il-problemi li kienu qegħdin jiffaċċaw. U issa l-situazzjoni ħad tkun ħafna ħjar milli kulħadd jagħmel eh, l-affarijiet tiegħu. Issa, Is-Sur Martin iżjed manduma web bħala membru tal-Parlament Ewropew, iżjed ma nitħasseb dwar l-influenza tal-lobbyisti u il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Għana nafu li seba' mit eh, lobbyist tal-settur finanzjarju jaħdmu għawek u għandhom budget ta' 300 miljon euro biex jagħmlu lobbying lejna. U aħna nafu għanka li l-Kummissjoni għandha ħafna pressjoni, partikolarment f'dan il-qasam partikolari. Tista' tagħtina ftit informazzjoni inti lest li tmur għal footprint tal-lobbyist, jiġifieri xi forma ta' reġistru u pubblikazzjoni tal-kuntatti kollha tal-lobbying tiegħek u dawk tal- ta' tistaw titkellmu, tistaw tajdunna ma' min tkellimtu, kem domtu titkellmu, etc. U intom lesti li tipublikaw interventi ta' lobbying u l-influenza tagħhom fuq il-proposti leġislativi, kif, partikolarment il-lingwaċ li jintuża. Ħafna mill-kollegi tagħna huma favur li din issir hawnhekk fil-Parlament, iżda jiena naħseb li din hija xi ħaġa li tisir anke fil-Kummissjoni. Jina naħseb li uħut minna jamlu dan anka b'mod volontarju fil-parlament. Iva, fil-fat jenekket nikifet, jenekket. Nadir kemm komissarju. Iva, anka għamil ma saqsejt il-mistoqsija tiegħek sul Martin jena qed li nisma' lil kulħadd iżda mhux bil-fors niġi konvint minn min ikellimni, minn mhux neċessarjament jikkonvinċuni il-lobbyist. Jiena ħafna drabi nsib li l-lobbying għalija l-inqas jaħdem kontrihom. Meta kien hemm il-kampanja tal-Mastercard, pereżempju, kontra l-proposta tiegħi, fuq il-Kumitati Interbankarji fl-interessi tal-konsumaturi u l-kummerċanti jina xukjajt ruħim il-kampanja li ħarġu bija. Artikli folot fil-gazzetti, bil-ritratti għaj ukoll li ġew mħalsa minn dawn il kumpanniji Rajt, wicċi jena f'artikli mħalsa minn Mastercard f'gazzetti li kienu qegħdin jagħmlu kampanja kontra l-proposti tiegħi stess, għalhekk jiena ngħid li dawn jistgħu jkunu kontraproduċenti. Għalek, jina mux daqsek faċli u għet jikonvinċini. Jina les li wieġeb kwalunkwe mistoqsijiet fuq eh, il-laqat li kenna ma' gruppi dawn l-aktar li huma huma federazzjonijiet, jiena l-aktar niltaqa huma huwa ma eh, gruppi ta' banek, per eżempju, kumpaniji ta' assigurazzjoni, kellna perjodu twil ta' konsultazzjoni u aħna nippubblikaw l-opinjonijiet li nirċievu, nippubblikawhom bisħieħ Iġviri, kwalunkwe persuna tista' sibhom fis-sit tagħna intu ħassibu il-minuti kollha sħaħ tal-laqat tagħna. Is-Sur Sefkovic jitratta mbagħad il-kwistjonijiet aktar transversali fuq il-cost cutting u fuq it-trasparenza. Jiena ovvjament naf ma minn il taqajjen U forsi din hija ħaġa tajba li kollo kummissarju tal-affarijiet finanzjarji li ma kienx membru ta' settur bankarju, ġifiri jiena nasa nkun miftuħ fuq dawn il-kwistjonijiet. Jiena naf il-kabinett tiegħi e, u naf li l huma u laqas jiena ma nistaw e, niġu meluba b'mod faċli. Ħafna drabi Sur Martin, meta il-banek jiddefendu l-interessi tagħhom xi kultant jistgħu qajmu mistoqsijiet utli ħafna punti li huma għandhom id-dritt tagħhom palma għandhom id-drittijiet tagħhom il-konsumaturi u l-kummerċanti. Jiġifieri ħafna drabi nitfgħu dawl fuq kwistjoni minħabba lobbies li qajjem punt u ngħidu hija radi qassibna fiha. Meta semmew differenzi fil-kompetizzjoni u jekk kompetizzjoni inġusta mal istati Uniti u jekk ġifiri l istati Uniti daħlu l-organizzazzjonijiet ta' bankarji barranin u l-leġizlazzjoni tagħhom iva kellhom raġun hemmhekk li qajmu dan il-punt. Għalhekk jiena mhux ħanala il-kanali kollha ta' komunikazzjoni li għandna mas settur bankarju u bħalma jett. Iżjed ma jkunu differenti l-opinjonijiet iżjed aħjar u din tibbilanċa l-affarijiet u huwa għalhekk li aħna nisimgħu wkoll persuni minn mill-akademja jew kellha persuni li tawna l-opinjoni tagħhom fuq il-leġislazzjoni qed titfassal. Iva jiena ma dubitajt qatt mill-integrità tiegħek għax jiena impressjonat ħafna meħidma li tagħmel u naf li inti qed tmexxi e, mod tajjeb U jienet nittama li anka l-uffiċjali għolja jagħmlu l-istess palek. Grazzi ħafna issa Sinjura Roman Cole għal PPE. Grazzi ħafna Iva. Sur Kummissarju, inti bdejt motajja bil-kizbit il-kbar fej aħna l-kol ħdimna bil-aqal sabiex ikun nistaw niksbu swieq finanzjari aktar mm, sostenibli supervizjoni tajba fl-Ewropa. Iżda jider li l-Qorti Ewropea ħat sfida parti importanti ta' din il-leġizlazzjoni, ġifiri lotja ta' setat ta' emerġenza li lezma biex tiprojbixxi short selling. Jina interessata ħafna nisma' minn għandek jekk il-qorti tal-ġustizja tiddeċida li tiddeċid li segwi l-Avukat Ġenerali x'ħat għamel f'dak il-każ għaliex l-alternativa li l-Avukat Ġenerali qed jipproponi, jiġifieri li d-deċiżjoni għandha tittieħed ta' bażi ta' unanimità, din qed toħloq eh, ċertu sitwazzjonijiet ta' eh, anzi hawn qed nitkellmu fuq sitwazzjonijiet urġenti ta' emerġenza u f'dak il-każ l-unanimità ma taħdimx. Ġifieri nistgħu b'xi mod jew ieħor nimlew dan il-vojt fil-leġiżlazzjoni, partikolarment tal-leġiżlazzjoni fuq short selling, it-tieni net tista' tkun naqriżet konkret fuq il-mistoqsija tal-kollega Klins, x'inhuma l-opinjonijiet tiegħek? fuq il-suġġerimenti ta' Asmussen xiftit eh, ġranet ilu li il-fond ta' emerġenza jkun jista eh, jissellef mill-fond ta' rizoluzzjoni ta' krizi? Mela. Fuq il-mistoqsija tal-Onorevoli Klins li jinti semmejt Aħna ma proponejniex din l-idea. U sa fejn niftakar jiena fuq it-tekst li jiena proponejt fuq ir riżoluzzjoni, jiena ikkotajt ipotezi fejn f'perjodu intermedju ta' 10 snin meta il-fond ta' riżoluzzjoni ma kellix biżejjed ta' fond, fondi, din tibda tintela bil-mod U f'dak il-każ, il-fond fil-perjodu intermedju tu tista' tisellef fuq is-suq miftuħ hija dea interessanti din. Jiena naħseb li l-interess reċiproku huwa magħruf. L-idea tas-Sur Asmussen hija idea tajba, iżda mhijiex l-unika idea li għandna. Iżda huwa vera li hemm perjodu intermedju. Huwa veru li l-idea ta' Asmussen forsi potenzjalment ta' min eh, jara. Issa fuq il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, jina nifhem u iva ħaġa loġika li l-Kummissjon ċit tistenna il-sentenza tal-qorti. Mbagħad huwa biss dan il-ġudizzju li ħajkun definittiv minn perspettiva legali. Dik hija deċiżjoni li aħna rridu nikkonsidrawha. Meta tasal? Iżda jiena rajt b'interess kbir eh, il-kummenti tal-Avukat Ġenerali fuq ir-regolament ta' short selling. U dawk il-konklużjonijiet Eh, jikkonfermaw li l-artiklu 114 jista' jkun bażi legali għal din tip ta' aġenzija u il-kazistika tiġi rispettata bisħieħ. U jina nista' ngħidilkom ukoll li l-avukati tagħna qegħdin ħarsu lejn il-konklużjonijiet aħna għanna ċertu dubi dwar il-konklużjonijiet. Iżda ċar li kapaċità tal-Aġenzija li taġixxi huwa l-għana u tagħna. L-Aġenzija għandha bżonn li tkun tista' taġixxi malajr hemm ħafna operazzjonijiet ta' short selling huma varjati bejniethom. U l-għana u lini rrit jibqa l-abilta tal-Aġenzija li terġi xi kemm jista' jkun malajr. Iżda hawnhekk mhux qed nipprova eh, nippreġudika jew inkella eh, nbassar il-riżultat tal-qorti. Iva, ovvjament jiena konxa li mhux ir-rwol tiegħek li tikkummenta fuq il-valwazzjoni tal-Avukat Ġenerali iżda Jekk il-qorti timxi skont il-direzzjoni motija mill-Avukat Ġenerali, inti lest li tippreżenta kemm jista' jkun malar leġiżlazzjoni biex timla dan il-vojt? Għaliex huwa essenzjali li esma ikolla dawn is-setat ta' emerġenza. Ovvjament, jina ma nistax nikkumenta fuq il-sentenza defiva tal-orti, ma l-tweġiba tija hija IVA. Aħna l-leġizlazzjoni nikorreġuwa immedjatament jekk ikun hemm bżonn, iġbi IVA. Iva, issur Hockmark, minna tal-PPE. Thank you very much. Um... Grazie ħafna, grazie l-Komissarju. Jien nixtieq irressaq żewġ mistoqsijiet. L-ewwel nett l-ewwel mistoqsija dwar x'inhuma r-riski li ser ikonna għal żewġ kulturi ta' riżoluzzjoni fl-Unjoni Ewropea biex ngħidu hekk. Waħda fiħdan iż-żona euro u waħda barra u r-riskju ta' frammentazzjoni minħabba dan. Iżda anke meta nintroduċu dan, nistaqsi kif tħares lejn ir-riskju li noħolqu periklu morali ġdid fejn l-istati membri jistaw jittamaw li ħadd ieħor ħajfsolvilhom il-problema ta' riżoluzzjoni u mbagħad fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea nafu li m'hemmx bizzejet fondi għal riżoluzzjoni li teħtieġ li sir Ir-riski, per eżempju, r responsabilta ħafna drabi titfarfar fuq ħattijħor. Xieġrid, jekk dan ikun il-każ u x'riski hemm li qed u problemi iktar mill-insolvu problemi. Biss.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 Ma nafx eżattament, imma tista' terġa' tirrepeti daqsxejn punt biex nara fimtek sew u fejn jistgħu ifeġġu xi riski biex nara fimtekx. Le, jien mhux qed ngħid il-Kummissjoni tpoġġi r-riski, toġobni l-Kummissjoni u kif qed taħdem inti qed tagħmel xogħol siva ħafna. Imma jien l-mistoqsija tiegħi din. Forsi hemm xi leġiżlazzjoni li tpoġġi responsabilità fuq il-livell Ewropew biex tinstab soluzzjoni, imma mbagħad m'hemmx biżejjed fondi għal riżoluzzjoni fuq il-livell Ewropew. Jekk dan ikun il-każ, mbagħad ikun hemm ir-riski li dawk li eh, kienu jistgħu jieħdu eh, ikun jistgħu jieħdu l-azzjoni fuq livell ta' stati membri ħallu fidejn il-livell Ewropew. Forsi parti bid-destin uman li nħallu fidejn ħaddieħor u biex isolvilna l-affarijiet hu. Imma ma jistax nħallu l-affarijiet li jiġru hekk għax anki rridna naraw x'ser ikun hemm anke meta jkun hemm il-fond ta' riżoluzzjoni bil-livell propost nafu li hemm diffikultajiet u forsi nirriflettu daqsxejn jekkux biżejjed dan biex nindirizzaw b'każ ieħor pereżempju bħal Lehman Brothers. Allora hija problema konkreta ħafna u hemm riskju anke fir-rigward ir-rida tajba. Non, je, je, je, je comprends bien maintenant le... le, le... Tajjeb, fimtek sew issa, jgħidu il-kummissarju. Sur Hakmar kamel żewġ punti. Tajja kwest. L-ewwel net, jiena l-Kummissarju għas-Suq Intern u għall-leġiżlazzjoni kollha nirressaq is-Sur Ġvab qiegħed hemm jaf u attiv ħafna dan il-Kumitat tas-Suq Intern u l-Kumitat Imko huwa xhieda ta' dan il fund U jiena nagħmel dak kollu li nista' biex noħloq suq interni kon iktar integrazzjoni danu, u dan għattu bosta drabi minn ma qod indur mal-lowża u nfarfar xi responsabiltajiet dejjem qed single rule book wieħed għassu suq wieħed. Su intern wieħed. U għalhekk ma jfissirx li għax qed naħdem għas supervizjoni bankarja jiena tinħalli l-bib imberaħ biex dak li jkun minn mhux qiegħed fiż-żona euro ifarfar ir-responsabilità fuq ħaddieħor. Għalhekk qod attent meta titkellem dwar din il-kultura doppja li semmejt, forsi din tista' tkun xi problema riżoluzzjoni. Indura dan il-punt li għamilt. Forsi nispjega ftit iktar l-affarijiet u nsarraħlek rasi. Għandna l-istess bażi, id-direttiva ta' riżoluzzjoni li għandek quddiemek u li ħajkun hemm il-votazzjoni tagħha dal-waqt hija bażi komuni u single rulebook huwa ktib ta' regoli wieħed, regoli waħdiena Issa ndur għattini punt tijak, sur Mark. Qabel ma kienem il-backstops eh, fiskali u finanzjari kifet l-Korin Wurtman Koll, s-sur sen għandu dijat interessati ħafna, ma qabel ma jkunem dawn il-backstops pubbliċi, forsi għanna nitkelmu dwar possibilità ta' bail-in ħalli bekk ma nirrikorrux dejjem lejn minħalla 16 biex insibu l-fondi. Ħajkonna l-istess kultura, l-istess bażi, l-istess regolamentazzjoni u nippruvaw napplikaw l-affarijiet b'mod iktar ta' koerenza u b'mod iktar federali f'dan l-Unjoni Ewropea, kemm fiż-żona euro kif ukoll barra miż-żona euro. Bekk irridu nevitaw li kun hemm li ma jħoqux żewġ kulturi kif semmejt inti, ma jkun hemm kultura waħda imma hemm riskju li għal ċertu perjodu jkunx hemm biżejjed fondi għal fond komuni ta' riżoluzzjoni. U għalhekk irridu niflu il-possibiltajiet kollha li tinkludi dak li semmejt qabel jiena fejn aħna nirrikorru għal entitajiet barranin biex niksbu l-fondi, x'namlu hemmhekk? Il-President. Deputat Taljana wasanna lejn, Sir Domenici, wasanna lejn l aħħar tas sena u rridu naraw xeksibna. Napprezza xogħol tiegħek imma l-opinjoni tiegħi hija li kieku niddividu dan ix-xogħol f'żewġ kapitli kbar, jiġifieri riforma u regolamentazzjoni tas servizzi finanzjari minnaħa u dik tas sistema bankarja minnaħa l-oħra, forsa nistgħu ngħidu li aħna sodisfatti iktar fuq l-ewwel punt, is-servizzi finanzjari milli fuq it-tieni punt, is-servizzi bankarji. X'inhi l-femmi tiegħek fuq dan? Fir-rigward l-istennijiet tiegħek u l-ispirazzjonijiet tiegħek, x'inhija l-grad ta' sodisfazzjon tiegħek? inti sodisfat 60%, 70% ta' dak li għamilt, anke fil-rigward il-miri li għadkom ma l-ħaqtux. Kem taħseb li realistikament nistaw nilħu? Et nirreferi għal eh, proċeduri leġizlativi, per eżempju, u nista nistaqsi jek tistax tkun aktar preċis dwar xi kalendarju fuq l-istrutturi bankari u dak li jattinti biex ikun hemm segwitu tar-rapport li kanen U fl-aħħar, jekk fuq dan il-perċentwal ta' xogħol mhux imwettaq. Kemm kellu impatt il-Kunsill u kemm kellu impatt il- venijiet nazzjonali li bdew jagħmlu b'saten fir-roti, ġifieri jistakolaw ix-xogħol tiegħek. Il-Kummissarju. Jek nitkellmu dwar il-konsumaturi, dwar iċ-ċittadini, dawk li jintlaqtu l-aħħar l-aktar fil-laħam il-ħaj u kellhom iħallsu għares għall-istituzzjonijiet bankari li kienu tifallu f'dawn l-aħħar snin. Naħseb li għamilna ħafna biex il-settur bankarju nagħmlu ħatar b'saħħtu biex il-banek jħallsu għas-salvataġġi tagħhom stess, biex ikun hemm aħjar supervizjoni aħjar, biex ikun hemm governanza aħjar u biex ikun hemm limiti fuq il-fallimenti possibbli u limiti massimi fuq l-ammont li ċittadini jistgħu jitħallsu. Jekk dan namlu dan biss, dan ovvjament xorta ħajkollu impatt indirett fuq ċittadini għaliex jekk il-banek u swieq jibqgħu ikunu instabli, wis volatili u ma jkollhomx bażi soda fuq xi serħu l-affarijiet jikrollaw. Tmajna l-kompetittività, imajna t-kabbir u aħna nistgħu naslu għal daw ta' kabbir ta' vera jekk kulħadd jerfa' l-pis tiegħu, jagħmel il-parti tiegħu u jkollna sistema finanzjarja b'saħħitha. Imma nafu li kien hemm il-kriżi minn żmien il-Lehman Brothers. Il-kriżi waslet biex it-kabbir jistana u jaqfal kollox u aħna nittamaw li fid dawl ta' deċiżjonijiet li saħħu li saru fid-29 ta' ġunju ta' sen li għaddit li parzjalment implementaw l-Unjoni Bankarja l-affarijiet jaqilbu għall-aħjar. Għalli ġbek nibdaw noħol u stabilta u nirpiljaw mill kriżi Nkella diffiċli li kollok investituri li daħlhom idejhom fil-but u jħallsu huma, irid ikollok stabilta biex huma jibdew jinvestu. U għalhekk importanti li aħna jkollna qafas regolatorju li jkun stabbli għaliex il-banek, il-kumpanija ta' assigurazzjoni, il-fondi ta' pensjonijiet irridu jaraw bajnejhom u jmissu bidejhom li hemm stabilità finanzjarja. Semmejt il-lista qabel imma naħseb li nista' ngħidilkom li hemm ħafna dokumenti sur domeniċi. Qudiemkom xtiflu fil-Parlament Ewropew li għandhom il-mira diretta li jiffaċilitaw il-ħajja li ċittadini. Il-pakket finanzjarju l-konsumatur, trasparenza fil-mizzuri fil-mizzati bankari, mobilta mill bank għall-ieħor, mill kont bankarju għall-ieħor, PRIPS, il konsolidazzjoni ta' regolamentazzjoni su intern, regolamentazzjoni tal-vizi, ecc. Daw kolla affarijiet li waslu għal protezzjoni jew lotja ta' informazzjoni ħafna drabi li tasal għand ċittadini U t-testi kollha huma s-suġġett ta' testi definittivi li għandhom jiġu votati sal ħar sena. Grazzi l onorevole Tyson fisem il-PPE. Grazzi ħafna, President. Il-Bank Ċentrali Ewropew ser tevalwa l kwalità tal-assi u l-budgets tal-banek ħafna kollegi għamlu mistoqsijiet fuq dan. Mejn nistaqsi, s-settur bankarju jaf għal xieġdiħel? Meta nara kif, kif ikunu reazzjonijiet fuq il-mezzi tax xandir tal-massa u xikunu xnijat minn wara l-kwinti, forsi jkun utli li l-Bank Ċentrali Ewropew tifli dawn stress, stress tests u tina riżultati aħjar anke fuq il-mezzu ta' xandin biex tispjega li regoli ġu aktar riġidi sa dan it-tant biex bekk dak li jkun ma jkollux l-impressjoni li jekk stress test imur ħażin kulħadd jibda jippanikja u naraw li fuq il-gazzetti jerġgħu jkun hemm titli bħal pereżempju li wasanna f'xifer l-irdum, li reġgħet feġġet il-kriżi, eċetera, eċetera. U għalhekk hemm bżonn ta' komunikazzjoni tajba biex ikun hemm spjegazzjoni tajba li hemm regoli riġidi, iktar stretti u li jista' jkun hemm problemi, jista' jkun hemm xi banek li għadhom ma eh, wieġbux għal regoli aktar severi u għadhom ma eh, jirrispondu stajjeb għal din il sorveljenza li żdiedet minn dak iż-żmien law imma mhux kulħadd. U għalhekk nistaqsi, meta jkun hemm proposta konkreta fuq ristrutturar tal-banek, naf li qed taħdem fuq dan hemm ir-rapport li kanen imma l-istati membri qegħdin jindirizzaw dawn il-proposti jew le. F'pajjiżi hemm ftehim governattiv li qed witti triq biex ikun hemm leġiżlazzjoni. Jekk ma jkunx hemm leġiżlazzjoni Ewropea, ħajkun hemm leġiżlazzjoni nazzjonali u għalhekk ħankunu bregoli differenti fis-suq intern u tkun ħasra din għax hemm bżonn li naħdmu favur suq waħdini wieħed. Domanda oħra, għaduk minni wis li nagħmlu eh, klassifika ta' kif marru l-affarijiet, imma inti kontajtna fuljet li qiegħda fidi dwar l-affarijiet li saru. U jiena ndur bibib l-Olanda biex nispjega l-affarijiet li qed tagħmlu. Imma l-mezzi ta' xandir anke fl-okkażjoni tal-ħames anniversarju li fallow il-Lehman Brothers għamlu riklamar neglattif u titli tal-gazzetti jisom ta' xi skandlu. U għalhekk irridu nifhemu lin-nies li ma stax tagħmel kollox mill-lejl għan-nar tittimxi pass gradwali, pass wara pass. Għalhekk hemm bżonn intejbu l-komunikazzjoni għaliex iċ ċettadini meta jiftħu l-gazzetti u meta jisimgħu il-mezzi tax-xandir kollha messaġġ ħażin. Fl-Olanda f'dan it-tmiem il-ġimgħa Kien hemm eh, għajdut li għaddew ħames snin ta' minn żmien il-kriżi, għadna xorta fil-kriżi, l-Amerika qelbet tal-aħjar aħna ma tagħmlu xejn affarijiet bħal dawn. Għalhekk irridu nagħmlu sforz konġunt biex infehmu liċ-ċittadini tagħna li saru iva xi affarijiet u fuq medda twila ta' żmien il-perspettivi huma tajbin. Reliant d'ailleurs euh, votre première question à la troisième. Signora Tyson, meta torbot l-ewwel mistoqsija u tielet mistoqsija li ressaqt kienu tnejn li huma fuq il-komunikazzjoni. Iva, naħseb li fuq l-AQR, revizjoni tal-kwalità tal-assi u anke fuq stress test tal-IBA wara s-sena 2014, Naħseb l-importanti li nippreżentaw dawn l-affarijiet bħala strateġija globali u għandek raġun. Kien interessanti l-antik widen għax jingħat l-istess ħaġa eżattament lill-Ministru l ministri nhar is-Sibt filgħodu. Il-Viċi President tal-Bank Ċentrali Ewropew kien preżenti u anke tal-IBA u jiena qed ħarsu il-komunikazzjoni l-iktar ħaġa importanti, il-mod kif tisprimu l-affarijiet huwa vitali il-Bank Ċentrali Ewropew għandu issa reviżjoni ta' kwalità tal-assi li jeħtieġ li jagħmel għax irid ikun jaf il-kwalità tal-banek li jrid jagħmel supervizjoni tagħhom. Irid ikun hemm komunikazzjoni tajba ta' dan, u mbagħad anke l-proċess parallel tal-IBA irid jiġi komunikat tajjeb ukoll. Dan l-affarijiet iridu jsiru bis-serjetà u b'rigorożità. Iridu jsiru anke b'onestà u rridu jkun hemm komunikazzjoni tajba biex nevitaw li jkun hemm spekulazzjoni fuq ir-riżultati. Dan jettu l-ministri. U nappella l-ministri u l-istituzzjonijiet li għet jaħdmu fuq dawn il-revizjonijiet u stress test biex jamlu dan ix-xogħol mod strateġiku billi jkun hemm komunikazzjoni matul il-proċess kollu u naħseb li dan il-punt intlaħaq. Signora Tyson, jiena kunt l-unika wieħed li għamil dan il-punt fil-fatt. Aħna ser inkomplu, naħdmu sabiex bekk niżguraw li dan l-eżerċizzju strateġiku jinftijem tajjeb miċ-ċittadini. Fuq ristrutturar tal-banek, mistoqsija oħra li ressaqt, il-proposta tal-Kommissjoni se niprezenta f'Novembru. Sa fejn għandix naqsam jien, huwa l-istess suġġett li nitkellmu dwaru hawnhekk. Hemm timijiet kompetenti ħafna fil-Direttora Ġenerali tas-suq li qed jagħmlu xogħol serju rigorus u ilhom jaħdmu anke matul is-sajf fuq supervizjoni bankarja u l-Unjoni Bankarja u qed jaħdmu b'mod parallel fuq ir-ristrutturar tal-banek. Naf li l-Belġani qed jaħdmu wkoll fuq liġi abbosta liġi Belġana u nafx qed jagħmlu Franċiżi u l-Ġermaniżi. Il-proposta Ġermaniża ma se tkun Belġana se tkun daqshekk il-bot minn dik Franċiża u Ġermaniża, nafx qed jagħmel is-Sur Vickers fil-Renju Unit Ma nafx eżattament dawn l-affarijiet meta ħajtlu fis seħħ Iżda jiena nagħti priorità bħalek għal testi trasversali fuq il-kapitalizzazzjoni, governanza, riżoluzzjoni, eh, rikapitalizzazzjoni, l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-8000 banku aktar li importanti għalihom li jkun hemm stabilta, trasparenza u protezzjoni tal-konsumatur u anke protezzjoni ta' minħala sit-taxxa ta' bil Ma dan mhux biżejjed. Naħseb li hemm bżonn immorru lil hinn minn hekk u nisseparaw il-ġestjoni tar-riski, speċjalment fir-rigward il-kummerċ proprjetarju li jiġġenera ħafna problemi. It-tfassil tas-suq li jrid ikun iktar ċar Aħna qed naħdmu fuq dawn is-suġġetti u nkun pożizzjoni nirressa il-proposta tal-Kummissjoni lill parlament u l-Kunsill tal-Ministri li mbagħad jiflu, jiddibattu fuqhom u jinħanħejja b'tali mod sabiex li l-leġiżlazzjoni nazzjonali li semmejt tkun kompatibbli magħha. U dan f'ċertu rigward imur lil in il-leġiżlazzjoni nazzjonali. Imma għandek raġun fuq il-punt li għamilt fuq il-komunikazzjoni, Signora Tyson. Jiena dejjem qed anki 3 ta' frar tal-2010 lil dan il-komitat li rrid niġi ġudikat fuq riżultati li nikseb. Aħna natu rendikont li ċittadini kemm intom kif ukoll jien. Il-verità hija li bosta kbira, biċċa kbira tal-leġijiet li aħna għatajna ħafna ħin u sforzi fuqhom biex infasslu. għadhom kemm għaddew issa mill-votazzjonijiet, ħafna minn dawn il-leġijiet tliet snin u nofs wara għadhom għabdowx jiġu applikati minkejja dan aħna ħdimna u ħdimna malajr. L-Amerikani għandhom tnejn liġijiet bħal dawn. Hemm il-Lat Dot frankt hija l-istess ħaġa, istituzzjoni differenti, b'kumplessitajiet differenti. Stajna nagħmlu iktar? Frankament naħseb li leħax, demokrazija terrekjed il-ħin. Imma neħtiex nispjegaw lin nies li dawn il-liġijiet jirrikjedu l-ħin biex tibda tara x'impatti kollhom. kollom memx għalfejn uqodu nirrekontaw eh, ħrajjef l-nies, najdu l-verita u najdu l-liġijiet kruċali ser jitlu fis-seħ l-2013 u l 2014. U dan ħajr biddel ħafna fir-rigward il-banek, il-kapitalizzazzjoni tagħhom, il-supervizjoni tagħhom, kif ġara anke fir-rigward CRAs, l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni ta' Kreditu. Anki bidla kbira għal kummerċ fid-derivattivi mill-2013 2014 il-qoddim. Naf li emminu bla sabar u mhux qed jara riżultati konkreti fil-ħajja ta' kuljum tiegħu, imma naħseb li b'komunikazzjoni u spjegazzjoni oġġettiva dawn jistgħu jkunu tajnuna. Importanti nisħu dawk il-kwistjonijiet li huma importanti għal ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna u għalhekk jiena referejt lejn affarijiet bħal trasparenza tal-miżati bankarji, il-kont bankarju bażiku, dawn huma kwistjonijiet favur iċ-ċittadini tagħna. U bekk nkunu qed nispjegaw iċ-ċittadini tagħna naf ix-xogħol li konna qed nagħmlu aħna u intom. Sinjura Ferreira, grazzi, President, grazzi Kummissarju tal liġejt hawnhekk fostna wara l-ofsenar. Nibda billi nifraħlek prose tal-natura bizzjuża tal-aġenda tiegħek u li kellek eh, bizzejet sabar u kapacità li twassal dawn l-affarijiet u twassal il riżultati Ilek taħdem fuq dawn l-affarijiet u tista' serraħ rasek li jkollok l-appoġġ tal-Parlament Ewropew. Mistoqsija minn għaj, speċjalment fuq l-Unjoni Bankarja. L-ewwel nett. Mistoqsija fuq il-metodu. Fit-test ta' riżoluzzjoni unika semmiet id-direttiva tal-kupru u Rizoluzzjoni l-RRD. Dan ifisser li nassum li adottajtu il-verżjoni tal-Kunsill fuq dan u l-elementi tal-Kunsill ser ikunu inklużi fl-SRM, il-mekkanizmu uniku ta' Rizoluzzjoni. Ekku jew hemm affarijiet li għadhom rridu jiġu solvuti f-trialogu bejn il-Konsil u l-Parlament, specialment fil-bejlin ta' 8%. Mbatt mistoqsija oħra u kumment. Meta riżoluzzjoni seħ fuq livell komunitarju, hemm il-konverġenza tal-pożizzjonijiet tal-partijiet interessati, għalhekk irridu l-backstop Ewropew, preferabilment fuq livell komunitarju. Il-Parlament jixtieq jagħti kontribut tiegħu fuq dan il-punt u ma jixtiex ma jaqbilx wis ma' istituzzjonijiet oħrajn fuq dan il-punt. Imma fuq il-kwistjoni tal-bord issa. Il-bord jeħtieġ li jkollu separazzjoni ta' setat xaġa speċifika ħafna jrid ikun imsawwar mod speċifiku. Ma jistax ikollu xogħol doppju u jkollu kompetenzi doppji mal-Kommissjoni. Il-Kommissjoni ser tkompli tagħmel għal daqstant u ser jagħmel il-bord. U fejn se jfittex il-ħiliet u l-arfin, il-bord, bħala komunikazzjoni. Ser jappella l-Kommissjoni, ser jappella l-NRAs, l-Autoritajiet Nazzjonali ta' Rizoluzzjoni. Il-bord irid ikun kapaċi wettaq xogħlijiet u l-responsabiltajiet li għandu. Imma mbagħad mistoqsija oħra minn naħa tiegħi, xemm wara il- l-qafas ta' depozitarji Naħseb li dan id-dokument għandu l-potenzjal li ħares id-depozitari u d-depozit tagħhom, imma kena l-kwistjoni ta' sistemi ta' garanzija ta' depoziti li kontribwixxu r jew problemi bankari u l-bail-in kim sejja. Naħseb li jekk nagħmlu dan immorru l lin minn affarijiet tal-FDIC fl-Istati Uniti li għandu eh, rekord tajjeb u anke dak il-rekord tajab li għandhom per eżempju l-entitajiet fl-istati membri. Xitajt fuq il-proċess li għadu d-dej fuq dan l-affarijiet? Eh, Madame Ferra, pour euh, vos commentaires sur le travail que nous faisons ensemble. Grazie ħafna, Signor Ferreira. Grazie tal-kommenti tijak fuq il-xol konġunt li għat isir. U veru illi fit-tekst tal-SRM jiena għamilt cut u paste ta' tekst li kien adotta l-konsil fil-pozizjoni komuni tijaw fl-axar ta' lejl twil li konna għattajna nidiskutu il-direttiva ta' rizoluzzjoni wahdanija. Dak kien dak il-moment fil-diskussjoni, diskussjoni għadha d deja għadda demokratika, għadha d deja kem fil-konsil kif ukoll hawnhekk dwar l-SRM, ġifieri dik għamiltajna għal raġunijiet tekniċi, għal raġunijiet eh, legali, imma ma jfissirx li konkludejna xie diskussjonijiet daqshekk. Issa, il-bank stop. Il-backstop. xewqa favur dan il-backstop għal sabiex anka daqs tal-font e, jikber u dan huwa fil-rigward ta' settur privat hemm ukoll il-fond pubbliku li diġà jaħdem dan il-mod. U dan il-mod aħna qegħdin anka naħsbu Eh, it waqif it-nedija ta' dan il-backstop. Imma dan id-dikunu biz verament soluzzjoni ta' eccezzjoni għalli eh, għalli din il-leġislazzjoni kolla hija maħsuba sabiex il-settur bankari jkun aħjar, il-governanza tkun aħjar u għalhekk nevitaw li dawn ifallu fil-futur. Sek din tiġri għal eh, xi raġuni li ma jkonniex kontroll fuqha nkunu nistgħu mbagħad nimplementaw dik il-parti ta' riżoluzzjoni tkellem fuq il-bailins fejn ngħidu kif isiru eh, transazzjonijiet u kif anke jidħlu il-backstop. il ħsib huwa illi nagħmlu dak kollu li hu possibbli sabiex aħna niġu bżonn ma niġux bżonn il-backstop. Dan kien wieħed mill-punti ta' diskussjonijiet tal-Ministri u ħafna minnhom u rew ċertu riservi fir-rigward tar-rwol tal komissjoni f'dan kollu. Imma naħseb ukoll li għajmu punt u koll li il-Komissjoni miex l-autorità ta' rizoluzzjoni, aħna maħniex u marridux nkunu hekk, marridux dan ir-rwol, aħna għandna l-espertizmu, nisa nagħtu kontribut mod partikolari anka fil-regolament li għat jaħdem fuq għaw jiproponi suran munja. Aħna ma rridux nkun autorità ta' rizoluzzjoni, pero fil-minat tal-Komissjoni, imma waħda mill-istituzzjonijiet trid tagħti bidu għal dan kollu. Jien ħsibt li l-aħjar soluzzjoni fil-fatt kienet li eh, tkun il-Kommissjoni li t tniedi dan kollu, il-Ministri forsi għandhom idea oħra u tamin ukoll eh, nevalwawa. Imma kull ma trid tagħmel il-Kummissjoni hija li tibda dan il-proċess sabiex il-pjan ta' riżoluzzjoni jibda jitmexxa l qoddim Bekk eh, jekk ikun hemm banek illi jkollhom impjanta riżoluzzjoni minnaħa tagħhom u li jiġu bżonnhom meta li CB juri dan, aħna nkunu nistgħu mbagħad naraw l-organizzazzjoni ta' riżoluzzjoni. Jiġifieri nkunu aħna bħal kummissjoni li nibdew il-proċess u naħdmu jitfit mal-awtoritajiet nazzjonali. L-idejat tagħna forsi jistgħu jinbidlu u anka skont diskussjoni li konna hawnhekk ma'kom kif ukoll eh, fil-Kunsill. L-element ta' depozitaturi huwa wieħed mill-iktar kwistjoni sensittivi anka fil-kriżi ta' Ċipru fej anka nuqqas ta' komunikazzjoni eh, għajma ċifti ta' antipatiji fej eh, laqtu kol depozitatori li eh, li konna t-naraw situazzjoni fej ridna niproteġu anka depozitaturi li kellhom inqas minn mittelf euro. Sur Simon anka permezz ta' trialogu parteċipa anka fir rigward tal-deposit eh, guarantee levels Aħna għadna naħdbu sabiex neħu flejma l-konsil dwar dan u dawn il-livelli u jkunu effettivi u kredibli. Nasab li mixin tajjeb għatfadlilna erba minuti, erba kellima, s sur bato fissem li pipi. Grazzi, Sur President, jena nishtiq nirringrazzja lill-Kommissarju għal dan rapport li għamlinna fil-bidu U jien rrid ngħid li roadmap li hu identifika li għandha bħala lan l-istabilizzazzjoni ta' swieq finanzjarji u sorveljanza tagħhom kif ukoll kif nistgħu nagħtu sigurezza lill-investituri, jiġifieri lil dawk li huma ċittadini privati li jużaw il-flus tagħhom stess biex ipoġġuhom fil-banek tagħna Għalhekk jina naħseb li dawn għalik kienu tlet snin diffiċli, naħseb eh, iżjed milli eh, kien diffiċli daqs li kieku kien ikun diffiċli għal-Ministru eh, tal-Affarijiet Marittimi meta er Titanic. Inti titkellem fuq eh, triq li għat rridu nimxu fija, ġifiri għadna l-bot milli naslu għad destinazzjoni tagħna, ma nixtieq insemmi punt li inti semmejt fuq fuq Iżdajna naħseb li dan is-suġġett irridu nitlu aktar fid dettalji ġifieri li nresqu is-sistema bankarja għal bżonnijiet tal-ekonomija reali. U jiena minn għandek nixtieq nkun naf x'taħseb inti dwar eh, id-differenzazzjoni eh, f'suġġetti ta' taxxa jew inkella t-tneħħija ta' taxxa għall istituzzjonijiet ta' kreditu għal dak it-tħul li ġej mill-finanzjar tal-ekonomija reali meta mqabbel ma' tħul li ġejjin minn li finanzjar ta' opporzjonijiet eh, li jiddeterminaw ta' li ġejjem minn postijiet oħra. Isġifiri, verament, ringrazzjak għal-ħidma li għamilt sissa, kif ukoll għal tul tal-SMEs, per eżempju, aħna nittamaw li b'dan il-mod ħajġi stabiliti, jistabilizzaw ruhom is-swieq primarji biex naraw biex ninsolvu t-tieni kriżi wara dik finanzjarja, ġifiri dik ekonomika li taffettwa ftit ftit l-stati kollha. Euh, Monsieur Bertot, euh, merci de votre jugement sur le travail que nous avons. Grazie ħafna, grazie tal-evaluazzjoni tiegħek ta' dak li aħna għamilna f'dawn naħar tliet snin u nofs. Anka li semmejt titanic Li huwa ċar u li huwa li aħna minna progress meta mqabbel anka ma' sentejn u nofs ilu. Anka fil rigward uh, tal-euro u id-dejna sovran, rajna kol situazzjoni u kol ta' governanza ħazina minkejja eh, rakkomandazzjonijiet 10 snin ta' Sur Jacques Delor u li eh, kważi konna situazzjoni fej il-ferrovija kienet se tinqalet minn fuq il-linja tagħha imma dan ma seħx grazzi ta' tmexxija fl-Ewropa u tal-ECB kif ukoll il-kuraġġ ta' ħafna gvernijiet Ewropej kien fuq l-Amin kien fuq xelluk li ħadu deċiżjonijiet fuqhom sabiex il-linja ta' ferrovija setaw jaħdmu b'mod parallel u l-ferroviji setaw jaħdmu ferrovija seta taħdem tajjeb u mixja il-qoddim forsi hemm ċertu waqfit imma għalhekk nitkellmu wkoll fuq il-viġilanza fuq il-perseveranza sabiex naslu fid-destinazzjoni finali tagħna u importanti għall investituri Ewropej u s-swieq eh, Ewropej u dawk ġenerali illi namlu inwet u dak illi aħna wedna. Kull gvern jgħat jieħu l-passi meħtieġa sabiex ikun eh, u li eh, imexxi din il-ferrovija iktar il-qoddim Aħna ħdemna wkoll la bażi ta' swieq finanzjari u qed naċċertaw ukoll illi investituri anka fil rigward ta' d-dejn ma jkunux penalizzati qed naraw natu lokal tkabbir u anka li natu lok li jkun hemm it-tibdil. Aħna Qed naħdmu bisħiħ sabiex nimxu l-qoddim ftit ftit imma mixin. Inti semmejt ukoll il-fiskalizzazzjoni mill-ekonomija reali u nista' nifhem il-sib wara dan imma billi ġiet kif qegħdin palissa fl-Ewropa dawn il-kustjonijiet huma fidej l-istati membri b'mod sħiħ. Jiena bħala kummissarju ta' suq intern ma stajtx naħseb għal 28 bażi ta' kooperazzjoni fit-taxxa fej ikonna tħaddim fis suq intern il taxxi tal-VAT, il-, il dik eh, fiskali imma verament iridu meċu l-qoddim anka nsibu soluzzjoni għal li tal-unanimità anka li naħdmu eh, f'sens ta' kooperazzjoni ma' dawk il-pajjiżi li l-estiri komplim mbuttaw il-qoddim. ċet namlu fil-rigward per eżempju tal-SMEs? Jina provajt namel dan anka ma' surta jani f-saturi varji, aħna rridu li kunem id-differenzjar. Anka nifaċilitaw l-element ta' trasparenza, l standard ta' kontabilta. Dawn huma parti mis-CRD erba' li ma parti minn riski eh, anka marbuta ma' self eh, minn baneka l-oħrajn. Aħna ninsistu li dan isir fuq livelli kollha sabiex naraw ukoll ċertu flejjes li jkunu fidej ukoll l-SMEs. Anka li jkun hemm aċċess aħjar għas-swieq għal-SMEs. Naħdmu wkoll fuq il-possibilità ta' borza Ewropea għal SMEs kif ukoll għall investimenti fuq terminu twil forsi idea tajba, li naħseb li hija tajba jien imma forsi mhux kulħadd jaqbel hija eh, l-European Savings Book. Issa la darba din ferrovja li semmejt qabdet it-triq it-tajba għalli fejn ma jkun m'għandux ikollna xi prodott Ewropew illi aħna nistgħu naqdu fih ehm, tifdil eh, privat f'bilanċ wieħed fej mbagħad ikun nista' jgħin anka lil SMEs. Tajf wisq eh, is-Sinjura Sur Sanchez Presedo. Grazzi ħafna. Jina u koll nevalwa b'mod pozittiv ħafna eh, il-konġun ta' inizjattivi li ġew prezentati mill-Kummissjoni jina naħseb li dan huma pozittivi ħafna u l-attitudni li kellu il-Kummissarju fuq ir-riforma finanzjarja hija waħda pożittiva. Iżda issa nixtieq nifoka aktar. Fuq ċertu aspetti li rridu narawhom, ġifieri hemm xi kwistjonijiet li eh, mixin lura u oħrajn li huma verament waslu. Lunet Aħna votajna, għadna ma konkludejniex l-ewel qari imma għatfa dal xi kwistjonijiet tekniċi ġviri qed fuq l-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Jena naf li l-Kummissjoni qiegħda tipprova taħdem flimkien mana sabiex ikunu nistgħu nikkonkludu dan fl-ewwel qari u jekk irnexxinna nagħmlu dan ikun tajba li ikun traumatiku jekk aħna naqblu e, naqblu fuq il-kontenut fuq dan is-suġġett. Imma jekk għandek xi informazzjoni Eh, fuq din l-aħħar fasi napprezza li nisma xi ħaġa fuqha. Issa fuq is-self fuq il-proprjetà eh, dwar is-self responsabbli aħna qed nikkontemplaw li l-Kummissjoni ħadd tippreżentanna rapport fuq li iċ-ċittadini privati jiswiċċaw fuq iż-żejjed. U l kwissjoni li rridu li rrid ikkonsidra il-Kummissarju il Is-self responsabbli iżda ma jistax jiġi limitat biss għal dawk il-privati għaliex hemm bżonn li dawn l-kwistjonijiet kollha u l-aħħar punt li xaqt inqajjem għandu xaqsam ma' riformi strutturali din hija xi ħaġa li għadha pendenti u l-inizjattiva ġiet imħabbra sabiex tiġi prezentata fil-ħarifa u jiena nixtieq kun naf Dawn l-inizjattivi neċessarji ta' riforma strutturali kif ħajmorru jitfit mal-zamma ta' bank universali, ġifir li għanda funzjoni u kol fl-Europa. Grazzi. Monsieur euh, très heureux du vote du Parlement. Grazie ħafna sur Sanchez Presedo jina ħerqan u kontent li anka nara l-Parlament li jivvota fuq l-ewwel għafas komuni għal uh, suq wahdini fil-gwart tal- uh, tal-fodjar. Naħseb illi uh, hawnhekk il-Kummissjoni għandha qoddiema punt sensittiv innaqqas taqbil bejn il-Parlament u l-Konsil fil-gwart tal-implementazzjoni tal-ftehim anka fil-gwar ta' dokumenti ta' spiega li tixtiqu li intom tinkludu. Il-konsil sar kollu eh, jkomplu jmexxi għalli xildu nsibu qbil dwar dan. Nafu koll xal xogħol qed isir fil-konsil aħna diskutejna dan il-ġimgħa u s-sibt li għaddiet U nafu kol kemm importanti dan il-prinċipju anka għalik u għal-parlament. Ma xin waqfu l-implementazzjoni ta' dan il-tekst ta' dwar l-ipoteka u jiena u koll esprimejt rida tija janka mal-presidenza Litwana sabiex namlu dak kollu li huwa possibli sabiex intom u l-konsil jisibu qbila. Vid-direttiva tal-ipoteka kien hemm elementi illi eh, jindirizzaw il-self eh, responsabli u fil-tekst fin nifsu għet niproponu kol illi il-konsumaturi ta' pakketti finanzjari, ikunu x-pakketti jew self, ikunu rispettati aħjar, ikunu iktar marfa dwar ir-riski kif namlu kol għal prodotti kollha finanzjari. Il-fatt li l-konsumatur ikun jaf riski li se jidħol għalihom jorbot ukoll ma dak li anka semmejt fl-introduzzjoni tiegħi is-self responsabbli se jiġi indirizzat ukoll permezz tal-ipoteka. Sinira Luling. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Signor President, grazzi lill-Komissarju, l-ġimgħa li għaddiet intom nedejtu tal-Komissjoni proposta sabiex nirregolaw jiġi regolati il-fondi monetarji. Dan huwa importanti anke s-settur finanzjarju u s-settur reaġixxa kalorazzjoni differenti xejn ġdid Hawnhekk eh, mhux qed eh, niddubi tal ħsieb l-intenzjoni tal-Kummissjoni, però xtaqt inkun naf. Kif twieġeb inti għal stqarrijiet li qed jgħidu illi din il-proposta tmur ħafna lilin mill dak li qed naħdmuh bih fil qaffas tal-USIT? miex nuqqas ta' regolamentazzjoni fir-rigward tal usets anzi dak li eh, għanna sissa kien ta' suċċess. Il-fondi monetarji qed isuwa diffiċli anke minħabba r-rati ta' interess illi imexxu l-qoddim u anka brati daqsan baxxi ser jispiċċaw jisparixxu b'mod totali. Il soluzzjoni li intom qed tipproponu per tal-proposta qegħdin eh, Ines uċertu mistaqsijiet dwarha u xaqt nkun nafa l l-opinjoni tiegħek dwar din il-proposta u jekk Eh, tkunux xlessi li t-revedua, ġifiri xanna namlu biex neregolaw settur illi huwa relativament paralizzat anka minħabba is-sitwazzjoni ekonomika u fejn bżonn li nilħu bilanċ. Sinjor Lolingi, permetti li nwieġeb li Sur Sanchez Prezedo għaliex ħallejt punt barra fir rigward ta' riforma tas settur bankarju. Fil-preparazzjoni fil-preparazzjoni għal din ir-riforma aħna qed nevalwaw ir-riski jekk huwiex bank ta' investiment li jispekola ir-riski jew ikux bank tradizzjonali li hija tisellef lill-ekonomija ġenerali anke lill eh, klijenti tradizzjonali. Dan jiddependi mill-investiment li jkollna fis-settur uh, bankarju jekk wieħed iħares li l-kriżi f'dan is-settur huwa diffiċli li jiddetermina il-banek li uh, ħolqu din il-kriżi uh, x'kienu raġunijiet wara dan huwa diffiċli li nevalwaw din is-sitwazzjoni mħalta. Però is-settur bankarju huwa importanti ħafna għall-Ewropa u għandna bżonn e, banek kbar, anka Ewropej, imma wkoll għandna 4000 bank ieħor illi jgħinu mod ieħor. Il-Financial Stability Board huwa stess talab proibizzjoni. Pro fuq uh, fondi alternattivi għal uh, CNF funds, il-Constant Value Funds, u rakkomandazzjonijiet li jina ressaqt jina uh, ma proponejċ proibizzjoni fuq dawn iż-żewġ fondi l net inħoss li huwa meħtieġ li aħna niksbu miri ta' l-miri ta' stabilta permezz ta' elementi oħra. Per eżempju, trasparenza, settur bankarju b'saħħtu, l-buffer ta' aktar minn 3%. Min flok din il-proibizzjoni u raġuni oħra u li żgur tistgħu tapprezzaw ili dawn il-fondi qed Et eh, jaqaw l anka fl-attività tagħhom anka preżenti fil-Lussemburgu. Diskussjoni importanti sabiex ikun hemm regoli speċifiċi għal dawk il-fondi b'din il-buffer illi eh, hija aċċettabbli u li diġà kienet teżisti fil-passat sinra Luling. Dan kollu li qed naraw fil-livell eh, parallel fil-qasam bankarju ma kienx iseħħ kew kena dan il-mekkaniżmu ġifieri b'dan il-mod aħna qed naħsbu sitwazzjonijiet fejn il-banek ikunu jistgħu jifilħu għal dawn is-sitwazzjonijiet hemm bżonn li naġġixxu għaliex trandaw tranzazzjonijiet jissarfu eh, f'miljuni ta' ta' euro. Il fondi ta' swieq iridu jgħinu sabiex insaħħu dan l-element hemm min iħoss li dan huwa wisq li huwa kif il-wisq hemm oħrajn jħossu li huwa tajjeb kif inhu. Naħseb li ħaqna bilanċ u fl-istess waqt din tkun ta' garanzija għal trasparenza. L-aħħar mistoqsija fuq il-riżoluzzjoni waħdanija. Sur Kummissarju qed nara illi numru ta' gvernijiet ma jridux jagħtu poter eh, lill mekanizmu ta' riżoluzzjoni wahdanija sabiex nirristrutturaw anke l-Banek Ewropej huwa possibbli li jkun deċiżjoni mingħajr ma jkun tibdil fit-trattat, tista' tressaq forsi iktar argumenti minna ħadd tiegħek? Konsi wi. Euh, iva, biex nwieġeb fil-qosor, Iva, jiena naħseb speċjalment wara l-rajna l-opinjoni ta' servizzi legali tagħna li kienet l-istess opinjoni tal-servizzi legali tal-ECB u tas servizzi legali tal-Kunsil, jina iva huwa possibbli li wieħed idaħħal fond Ewropew u anka mekanizmu ta' riżoluzzjoni Ewropew għabbażi ta' artiklu 114. U dinja xi ħaġa ħan iddiskutuha aktar fid-dettall, iżda jiena naħseb li l-gvernijiet kollha jarfu li din hija bażi legali soda. Nisamu l-ura għal-bid, dik hija l-introduzzjoni tal-istqarrija tiegħi. Jiġifieri jekk jistaqsun imbagħad jekk din hiex definittiva, jekk hiex l-aħjar risposta saratu, le. Iżda hemm bżonn li s-sistema ta' riżoluzzjoni tibda taħdem kemm jista' jkun malajr. Għaliex inkunu rridu nkunu lesti li nagħmlu ġestjoni ta' kwalunkwe tip ta' kriżi. Sabiex jekk ikun hemm falliment dan ikun falliment eh, ordnat Eh, ġifiri miexi kif suppost, jekk xi ħaġa tiġri l-ħadd war nofsinhar m'għandniex għalfej noqogħdu naħlu l-ħin nistennew l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni qogħdu jargumentaw bejnietom, għalhekk hemm bżonn li nittrattaw il-kwistjoni ta' bail-in ukoll li ma nitolbux lil min ħallas sittaxxa li eh, daħal ideh fil-but. Irridu nittrattaw dan il-kwistjoni il-kwistjonijiet permezz ta' rizoluzzjoni jekk jiġru fil-zona euro. Jekk ikun hemm bidla fit-trattat, jiena naħseb li għal dak li huwa l-funzjonament ta' zona euro din hija ħaġa e, tajba. F'dak il-każ iva hemmhekk irridu ndaħlu ċertu dispożizzjonijiet sabiex intejbu il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni. U jiena wkoll aktar kmieni qed li l-ISM li teżisti u li hija intergovernattiva taħdem aħjar bl-unanimità u din tista' tispiċċa li tkun L-autorità ta' rizoluzzjoni Ewropej m'għandix aġenti moħbija għadni għaqqas biss id-deċidejt jien stess iżda hemm bżonn li niftakru dak li tallimna minn min l-esperjenza tagħna li kellna nagħmlu bejlaw ta' xi banek jew inkella awtoritajiet nazzjonali li ma kienux jafu e, jaħdmu flimkien jew jiddeċidu flimkien. Ġifieri il-tweġiba tiegħi hija iva, iva ċara, iżda wkoll iva l-idea li din is-sistema jekk intom u aħna u l-gvernijiet jiddeċidu eh, ħatibda eh, taħdem fl-2014 jena ċert li ħanaslu għal kompromess dinamiku Mbagħad iżjed tard ikunu nistgħu nagħmlu tibdil permezz ta' bidla fit-trattat. Grazzi ħafna Kummissarju, jiena naħseb li eh, dak li qed nieħu minn dan l-iskambju huwa li l-Kummissarju l-MPs kuħadd qed jagħmel ix-xogħol tiegħu f'termin tal-kriżi tal-aħwar lejmen qegħdin nagħmlu tibdiliet neċessarji qed nippruvaw li s-sistema tkun aktar stabbli. Iżda jiena naħseb li dak li ħadd huwa li l-istati membri wkoll irridu jaħdmu, irridu jerfaw l-responsabiltajiet tagħhom biex jimplementaw il-leġiżlazzjoni li aħna għaddejna. U li ħanaddu fil-ġejjeni, u jiena dem najt, meta wieħed jikteb ifassa l-leġiżlazzjoni, jekk dik titħol fis-seħ, isaqsuni di meta ġiet tidħol fis-seħ, jekk hemm id-data tal-2014-2015 dik hija data sa meta irridu jagħmluha, imma ma jfissirx ma jistgħux jagħmluha qabel. Għalhekk, grazzi sur Kummissarju għall appoġġ tiegħek għall iskambju ta' opinjonijiet li kellna jiena naħseb li dan kien skambju verament eċċellenti, grazzi. Oui, jusqu'à 6h30. <laughs> Okay, I'm going to make a start because I see that we have our... Mela, ħan nibda xet nara n-rapporter ijat prezenti u għanna shadows u koll, jo għal-inqas li zjed importanti. Dawk li d-deċidew li jiġu għal dan id-dibattitu. Mela, il-punt li jmiss huwa l-assigurazzjoni ta' dizastru naturali u dawk kawzati mill-bniedem. Il-rapporter huwa is-sur Tero Mela ħanaddi il-kelma lilu għall-ewwel skambju ta' femit u mbagħad indaħħal ukoll ix-shadows, ix-shadow reporters. Grazzi ħafna, Sinjura President. Kollegi. Jina verament kuntent li nista' nintroduċi jew nibda dibattitu fuq dan e, suġġett hija kwistjoni naqra e, diffiċli Aħna għanna id-dmir li garantisġu kompetitivita ta' negozji tagħna u il-rapport, l-għan ta' dan il-rapport huwa li nibqaw konxi ta' dan il-bilanċu naħdmu biex inżommuħ. Il-mistoqsija hija l-Unjoni Ewropea x'tista' tagħmel eh, biex iżid valur miżjud għaċ-ċittadini tagħna? L-assigurazzjoni titlob eh, prodotti infasla bil-qis biex tkunu jistaw jikkonsidraw il-kondizjonijiet lokali. U jekk inżommu dan f'moħħna, naraw li l-qafas lokali jista' jkun qafas aħjar minn dak tal-Unjoni Ewropea biex wieħed jitratta eh, dawk il-kwistjonijiet li huma koperti minn dan is-suġġett. Ma mhux neċessarjament Il-Kummissjoni Ewropea qalet li soluzzjoni u approċ li wieħed għal kulħadd mhuwiex l-aħjar approċċ hawnhekk. Hemm bżonn li nkunu miftuħa għal suġġerimenti differenti u qed nittamaw li l-Unjoni Ewropea minn tal-inqas tippreżjedi fuq xi ċertu skambju ta' informazzjoni u din ukoll hija ta' sfida. għaliex hemm ħafna tipi differenti ta' eh, incidenti ta' avvenimenti li jistgħu jseħħu huwa diffiċli jitqablu bejniethom daw. U jina nistenna bil-ħerqa l-opinjonijiet ta' gruppi politiċi differenti, nistenna bil-ħerqa l nisma l-aspettativi u anka l-idejat minna ħatakom. Grazzi. Grazzi ħafna, issa is-Sur Langen fissem l ppe Grazzi ħafna naħseb illi eh, tammin nisma iktar fid-dettalji hawnhekk il-Kummissjoni permezz messa Green Paper ippruvat tolqot eh, l-erba aspetti eh, tas-suq anka fir-rigward tal-assigurazzjoni tal-diżastri fejn tinkludi wkoll regolamentazzjoni tal- tal kif intlaqtu l-persuni u l-kumpens u din is-sitwazzjoni mhijiex l-istess fl-istati membri kollha. Fir-rigward tal-popolazzjoni dan jorbot ukoll ma' kumpens finanzjarju għalhekk l-assigurazzjoni ċertu stati membri taf tkun differenti dependi kif jintlaqtu il-popolazzjonijiet. Fil-Ġermanja it-tibdil eh, fis-sitwazzjoni ġab miegħu tibdil ukoll fir-rigward li Eh, il-katastrofi li rajna dawn l-aħħar snin ehm, bidlu Is-situazzjoni ta' riskju, ġifiri anka l-persuni, is-settur ta' persuni mel quta u anka l-allokazzjonijiet allura għal dan il-kumpens ġew eh, varjati. Kien hemm anka eh, inizjattivi minna ta' ċittadini sabiex il-ġindirizzat dan il-punt, issek aħna rridu soluzzjoni Ewropea, fl-opinjoni tijaj, hemm bżonn illi eh, noqod daqsxi attenti illi eh, eh, l-inizjattivi ta' ċittadini ma norbuhomx b'ċertu inizjattivi bħal dawn nistgħu niksbu ħafna iktar minn inizjattivi fuq livell ola nħoss li eh, anka permess tal-Green Paper naraw eh, li ma miżuri aħna nadattaw, li ma miżuri aħna ninkludu u ma naqtux ħazin iċ-ċittadini anka eh, mal-xmara Danubju rajna illi kien hemm eh, terz li talbu il kumpens minħabba l-mod kif intlaqtu ħażin u daw xert le, ġifiri ċertu diskrepanzi fir-rigward ta' raġuni kif ukoll il-mod kif eh, huma uh, koperti permezz tal-assigurazzjoni. Hemm bżonn jkollna l-inqas eh, element bażiku, il-minimu, il jkun kull imkien l-istess Fil-Green Paper qed nagħmlu referenza wkoll għal uh, percentaġġ tal-GDP u l-allokazzjoni ta' dan uh, fil-każ ta' diżastri naturali. ħafna drabi ċertu riformi jistaw ġibu uh, ħafna iktar komplikazzjonijiet, per eżempju, anka jekk naraw is-sitwazzjoni tal-ilmijiet fir-Repubblika Ċeka, fir-Rumanija, fil-Polonja, dawn ir-riski illi qegħdin eh, eh, jiġru qed joqtlu l-pajjiżi b'modi differenti u għalhekk iridu nofru miżuri illi jindirizzaw dawn is-speċifitajiet. Aħna nistgħu eh, nolqtu dan permezz li indirizzaw ukoll l-approċ tagħna kemm se nkunu ehm, ambizzjużi b'dan il-mod eh, nistgħu wkoll indirizzaw waqsma pereżempju il-riżorsi eh, naturali hemm ukoll il-element ta' regolamentazzjoni tal-kumpens li jorbot ukoll mal ma' rizorsi primarji u naħseb illi dan is-suġġett irdu nindirizzaw kif ixraqlu. Hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq uh, xi soluzzjoni għassu uh, b'mod awtomatiku, ma qed nitkellmu fuq mentalità uh, differenti illi anka tigarantixxi ċertu responsabilta fir rigward tar-reazzjoni u anka deċiżjonijiet li jittieħdu f'dan il-qasam. B'dan Naħseb ukoll illi il-green paper illi eventualment ukoll naslu għal white paper jindirizza dawn l-elementi u li dawn ma jitwarbux fil-ġemp. Okay. Uh, thank you. And behalf of the S&D group. Grazie, fissem l-S&D għandi Sur Baldini. Grazzi ħafna, nishtiq nħu l-opportunità biex nitkellem bil-Kroat u nishtiq nirringrazzja l-President kif ukoll daw kolla li permettewna li ikonna l-interpretazzjoni disponibbli ġifieri mill-Kroat. Nittama li jattismana tismana tisma l-interpretazzjoni kif suppostiva, kulħadd qed jgħid iva. Mela, Signora President, kollegi, Jiena nixtieq ngħid li din il-Green Paper mingħand il-Kummissjoni Ewropea huwa appunta tluq tajjeb għal dan ir-rapport. Il-Green Paper jispjega l-istat attwali u joffri ċertu soluzzjonijiet sabiex inkunu nistgħu intejbu is-sitwazzjoni preżenti fl-Ewropa dwar l-assikurazzjoni għal diżastri. Dwar dan ir-rapport imżon noffru l konsumaturi l-informazzjoni kollha neċessarja sabiex ikun jistgħu jagħmlu l-għażla tagħhom bil-ħsieb. Il-Green Paper fil-fatt jiffoka jiffoka fuq dan u jiena nemmen dejjem bżonn nagħtu aktar enfasi lil dan l-aspett. Ġifiri, dinna hija xi ħaġa li għandna niddiskutu aktar partikolarment l-assigurazzjoni obbligatorja kif ukoll ideat oħra dwar pools tal-assigurazzjoni, ġvijaddi ta' assigurazzjoni u eh, organizzazzjonijiet oħra. Jiena tal-opinjoni li dan id-dokument huwa kompromess tajjeb għal kumpaniji, għal konsumaturi u anke għal gvernijiet. Jiena nemmen ukoll li il-bilanċ kollu għal partijiet interessati kollha jrid jitwetta u jekk ma jkunx hemm dan il-bilanċ ma jistax ikun hemm progress. Grazzi. Grazzi ħafna u l-interpretazzjoni kienet eċċellenti għaliex għandna interpreti eċċellenti fimna kull kelma li qed. Is-Sur Tovals għall-Grupp Aldi. Grazzi, Signora President. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni għall Green Paper u l-opportunità li nagħtu dawn il-kummenti inizjali. Dizastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem bħalma nafu huma problema sfortunatament kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-kumplament tad-dinja. U għazjiet eh, qed ħassibna dik ix-xejra li nistgħu naraw fid-dokument ġifier fil-Green Paper tal-Kummissjoni li dawn it-tip ta' diżastri qegħdin jiżdiedu hemm eh, konklużjonijiet xjentifiċi li t-tisħin tad-dinja qed eh, iwassal għal aktar diżastri. Ġifieri dan forsi għandu jġanna nistaqsu kif nistgħu eh, naqilbu din ix-xejra iżda rridu niddiskutu wkoll miżuri oħra, inkluż ċertu assigurazzjonijiet. Il-Green Paper tal-Kummissjoni ġi ippubblikat f'April, imbagħad dan is-sajf kellna arar estrem fil-ċentru tal-Ewropa li affettwa l-aktar l-Awstrija, Repubblika Ċeka u l-Ġermanja. Jiena E, zort Magdebulis xiftit xur wara l-arar u l-unika ħagġa nistanajt huwa li il- li rrit qrid kien aktar mill-assalt tal Bavaria Poppenheim li saret fil-630. U jiena naħseb li dan wasalna biex niddiskutu dan is-suġġett iżjed mill-li ħsibna. E, l-istat membru li kemm rapporterjina e, ġejjin minnu u kol ġew affettwati minn dawn il-dan it-tibdil. il dan it tibdil jizdiet. U aħna kena nirin fil-foresti ġifiri arar, ta' għet jisiru fenomenu annuali. U inni sistematikament edin jissottovalutaw il-riskju li jkunu vittmi ta' dizastri naturali. Aħna aktar ottimisti mill-li għanna nkunu fċertu kazijiet u inqas pessimisti mill-li għanna nkunu f'kazijiet oħra Dan huwa eh, fenomenu ġdid u aħna qed insejnħulu estrem iżda fl-istess ħin ma qed qegħdin nissottovalutaw l-impatt u qed nagħmluha aktar diffiċli biex bnidmin normali jifmu il-daqs eh, u l-impatt probabbli. il-kwistjoni ta' assikurazzjoni obbligatorja qed titqajjem fil-dokument jina issa ma kellix eh, ċans niżamina il-fatti kollha u kif l-istati membri kollha differenti eh, jitrattaw din il-kwistjoni u kif jaħdmu l-iskemi ta' assikurazzjoni nazzjonali iżda dan iqajjem ċertu punti interessanti pereżempju Il-bailout tal-Greċja għandu eh, jinkludi l-arar fl-elbe u jenet nistenna u koll il-risposti u koll minnaħa tal-Germania meta nqisu l-ispejjeż tal-assigurazzjonijiet ma ninsewx li hemm l individwi involuti u hemm mill-awtoritajiet tal-pjanar Aħna nafu li jekk it-toro ikollhom eh, għata e, tajba, għata e, di, din tista' twassal biex l-ilma jidħol aktar malajr fil- eh, fix-xmajjar u bekk il-problema hija akbar. Forsi jekk ikun hemm pereżempju mbagħad ċertu strutturi mibnija biex jevitaw l-arar minnaħa oħra jistgħu jaffettwaw il-prezz tad-djar. Jekk ħajkun hemm ċertu miżuri ta' prekawzjoni dan ħajas wassal għal riskju ta' spejjeż ħafna kbar fil-każ tal larar ġifieri mbagħad min huwa responsabbli aħna nafu li parti mill-popolazzjoni ma tixtieqx tipparteċipa f'assigurazzjonijiet obbligatorji. Minn barra dan, palma forsi fimt mill każ tal-Grigi li qegħdin jagħmlu bailout tal-Ġermaniżi, din hija skema li għandha tiġi introdotta fuq livell Ewropew mhux biss fuq livell ta' stat membru u dan huwa l-ewwel skambju ta' opinjonijiet għalhekk jiena ma nixtieqx noqgħod nidħol f'aktar dettalji. Forsi qed inkun provokanti diġà. Għalhekk jiena qed nistenna b'ċertu eċitament għal ħabib Finlandiż sabiex inkunu nistgħu inkomplu eh, niddiskutu dan, forsi aktar tard nistgħu niddiskutu ħanka bil-Finlandiż lietna. Iva jiena naħseb li tajb li nkunu naqra provokanti ħalli jkollna diskussjoni issa Sur Giggold. Fissem ħodor. L-ewwel net jiena dejjem nisorprendi ruħi meta nisma' dak li l-Finlandiżi jaħsbu li huwa provokattiv. Iżda biex wieħed jipprovoka Ġermaniż hemm bżonn ta' xi ħaġa iżjed minn hekk. L-ewwel net jiena nixtieq ngħid li qed gost li nisma l-Kroat hawnhekk għalhekk nilqa l-kollega Kroat hawnhekk. Qed nistenna biħerqan nkomplu naħdmu fuq dan flimkien. Iżda fuq il-kontenut hawnhekk qatt m'għandniex direzzjoni komuni fil-grupp. Iżda rrid ngħid li jien għandi ċertu dubji fundamentali fuq dan kollu. Is-sema wkoll minn Vera Langen aktar kmini li fuq din il-kwistjoni għanna problemi kbar ta' periklu morali u dawn it-tip ta' periklu morali jinqala wkoll għaliex jekk ikun hemm każ ta' nuqqas ta' assigurazzjoni dejjem ikun hemm it-tendenza li komunità ekonomika li it-salva lil dawk li ma ħalsux l-assigurazzjoni tagħhom. Aħna rajnija fil-Ġermanja għaliex eh, diżastri kbar eh, huma momenti tal li nazzjon tingħaqad, tiġifieri li naraw it-tbatija ta' ħaddieħor għalhekk huwa verament diffiċli wieħed ma jipprovax isalvhom, jiġri minn sens finanzjarju, jekk tagħmel bailout iżda mbagħad m'hemmx inċentiv li l-għanet assigurazzjoni. U dan u t-tini net li huwa l-punt ta' Verlangen li wieħed jħossib it-tibdil neċessarju. U bejn dawn iż-żewġ estremi ġviri per eżempju assigurazzjoni mandatorja biex nevitaw il-bailout, jew inkella li wieħed jgħid isma' aħna nies fejn kulħadd jappoġġa l-xulxin u ma nixtiqux inkeċċu nit nis li jiexu f'żoni li ilhom jiexu nis nies hemmhekk għal eluf ta' snin. Iżda hemmhekk l-assigurazzjoni dejjem ħadd ħafna flus għalhekk forsi għandna bżonn xi forma ta' solidarjetà jew billi namlu sussidju ta' ċertu modelli ta' assigurazzjoni u inkella nitolbu li l-assigurazzjoni tkun tista' toffri premja eh, li wieħed jiflaħom li mbagħad irridu jitħallsu minn oħrajn li ma jgħixux f'dawn iż-żoni ta' periklu. It-tielet għażla hija li naċċettaw li dejjem ħajkun hemm dawn il-bailouts tal-gvern sabiex mbagħad il-politiċi jkunu jistgħu jidru qudiem il-kameras meta jkun hemm mument kruċjali, għalhekk jiena naħseb li mhux ħadkun faċli nsibu soluzzjoni. U lanqas ma jien eh, konvint li għandna bżonn soluzzjoni waħda għal kulħadd fl-Ewropa fuq dan, m'iniex konvint. Għalhekk jiena verament nixtieq nisma' l-Kummissjoni x'għandha xi tgħid Sa fej taħsbu li hija meħtieġa u ġustifikata minn perspettiva ta' sussidji li konna soluzzjoni waħda għal kulħadd hawnhekk. U jiena rnajt li jiena minix jaqsek konvint. Huwa diffiċli li wieħed isib bilanċ tajjeb fil-komunikazzjoni. Palma qal ukoll il-rapporter, hemm ċertu idejat li huma iżjed eh, prattiċi fejn wieħed jista' jkollu valur miżjud. Ir-riċerka, eh, l-esperjenzi tal-aħjar prassi f'dan il-qasam hemm ukoll strateġija għal ġestjoni koordinata ta' riski transkonfinali, jiena naħseb li huwa importanti li aħna ma jkonniex periklu morali bejn l-istati membri, ġifieri stat membru wieħed li jagħmel ċertu difiża sabiex eh, l-arar jolqot l-istat membru taħdejh dinja problema, ġviri per eżempju bejn l-Olanda u l-Germania, din tista' tkun problema per eżempju fuq xmara Rajn, imma hemm eżempju oħra Jiena naħseb li l-Ewropa titħol jekk ikun hemm perspettiva ta' kompetizzjoni, pereżempju. Jekk ċertu pajjiżi għandhom assigurazzjoni tal-impjanti tal tal-enerġija nukleari u jinternalizzaw l-ispejjeż fil-waqt li pajjiżi oħra le, emmek tinqala problema ġifri dawn huma diżastri mamula mill-bniedem u emmek bżonn ta' dimensjoni Ewropea ċara. Din hija l-ħidma, din hija l-ħidma li rridu nagħmlu, rridu naraw eh, x'ħan nagħmlu u naraw fejn għandna jew fejn għandu jkollna soluzzjoni waħda għal kulħadd u l-bazi ta' sussedjarjetà għal din il-soluzzjoni komuni fejn tinsab. Jina verament qed nistenna li nirċivu spiegazzjoni ċara minn il-Kummissjoni dwar x'għandu jsir fuq livell Ewropew u fejn hemm valuri ġudizzji differenti tal-valur fuq l-ammont ta' solidarjetà u hemm il-mistoqsija għalfejn din għandha tkun soluzzjoni waħda fit 28 stat membru minix konvint 100% għalhekk nixtieq li l-Kummissjoni tagħti xi spjegazzjonijiet addizzjonali. Grazie ħafna Sur Kamal. Mela, qed nitkellem fissem Ashley Fox li huwa shadow tal-ICR fuq dan u talab naqra xi ftit mill-punti tiegħu. prova nagħmel dan mm, mingħajr ma provokanti iżejjed. Qatt ma għandkom titolbu lil nies tar-Renju Unit jew Ġermaniżi biex ikunu provokanti jina nilqa l-sforzi li għedin siru dwar li nindirizzaw problemi ta' jina da' kwetezza. Ma dak minn dak l-rajna eh, fil-Green ehm, Paper u ma jaqbilx, Sir Fox ma jaqbilx ma din l-assigurazzjoni mandatorja. Li zjed eh, kwistjoni importanti hija tal-kunċett. Kif wieħed jista' jiġġustifika li wieħed ikollu din l-assikurazzjoni kontra eh, kontra diżastri propju fi żminijiet meta l-familji ma tantx għandhom riżorsi u jaqsam ukoll ċertu tassib li qasmu il-kollegi. Pereżempju, jekk inti tgħix żona ta' diżastru, inti kieku diġà ta' assigurazzjoni kif ikollok il-mezzi u din hija xi ħaġa li wara li tkellem ma' xi kollegi li qalulu li hemm l-arar f'ċertu zoni, per eżempju, ilhom jafu dan għal snin, in xorta waħda qed ikomplu eh, jibnu f'dawn iż-żoni. F'dak il-każ jekk pereżempju din tiġi fil-Repubblika Ċeka, huma ewa l-Gvern ta' Repubblika Ċeka li għandu jiddeċiedi fuq dan, din hija xi ħaġa li taffettwa l-Stati Membru mhux l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Irridu li l-kontratti ta' assigurazzjoni ġew semplifikati għall eh, ċittadini u nifukaw aktar fuq miżuri ta' prevenzjoni biex nassiguraw il-ċittadini nifusom u daw kienu il-kummenti ta' Sur Fox, grazzi. um, ehm, Mr. Langen. Grazzi, Sur Langen, tixtaq terġa l-ura ġi tamel xie kummenti oħra? Iva, insejċa ħaġa. Fu il-proċess ta' konsultazzjoni. Dan il-proċess għala fit-30 ta' ġunju u forsi il-Kummissjoni tista' tajdinna ir-riżultat partikolarment dwar il-kwistjonijiet illegali. Din hija liġi ċivili u jiena naf li ċertu stati membri ma jixtiqux li ssir. Kummissjoni x'ista' tajdinna fuq dan? Iva għanna xi rappreżentanti tal-Kummissjoni hawnhekk Jina dan kollu naħseb li huwa verament interessanti meta nisma dan kollu. Jina mandi lebda arfin dwar dan. Jina rajt il-green paper ma jina għandi xi mistoqsijiet ukoll fuq intom fejn qegħdin tippruvaw timlew vojt hawnhekk. Hemm vojt? Hemm il-kwistjoni tal-valur miżjud? għalix kif nifima jena, et nifem li fċertu kazijiet, ċertu dizastir, mbuħet ma jistax jiġi assigurata għalihom. jom Dini għal-idea tal-Komissjoni? forsi ħadd jista' jispjega b'naqriżjed dettal, forsi iwieġeb għal dawn il-mistoqsijiet. Fejn hu valur miżjud jew hekk qed issoċċi toqob jew vojt. Qed nitkellmu fuq it-titjib tas-suq. Kif għandkom l-intenzjoni li ittejbu is-suq? nixtiegħu xi ftit tweġibiet minn għand kummissjoni grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Skużawni l-ewwel darba li qiegħed fil-kumitat u għalhekk niskuża ruħi li ma kellix approċ sistematiku ta' numru ta' mistoqsijiet u tħassibiet li tqajjim ta' hawnhekk. Jiena naħdem fil-Direttora Ġenerali tas-Suq u anke fit-taqsima tal-pensjonijiet u l assigurazzjoni Ix-xogħol tal-Kummissjoni kif ħejjiet il-Green Paper huwa xogħol konġunt ta' Direttorati Ġenerali minn Diġi Sanko, Diġi Ġustizzja, Tibdil fil-Klima, Ekfin, imma anke Texud, Defoko u oħrajn. Allura kim jista' jkun nippruvaw noħolqu eh, iktar kuxjenza dwar dawn il-problemi li qed isiru dejjem aktar frekwenti fl-Ewropa, kemm diżastri naturali kif ukoll diżastri kkawżati mill-bniedem. Għalhekk xi kultant inkunu ftit iktar provokattivi fil-Green Paper tagħna imma anke pedagoġiċi b'ċertu mod biex naraw kif nistgħu l-Unjoni tista' tadegwa ruħu ruha Hemm numru ta' stati membri pereżempju li sabu soluzzjonijiet viżavi diżastri naturali u diżastri kawżati mill-bniedem. Minna l-oħra hemm stati membri li għadhom lura meta mqablin oħrajn fuq dan is-suġġett. U għalhekk lan tal-Green Paper huwa li nfirxu iktar l-aqwa prassi tal-Istati membri. Ma naraw kif jekk hemmx il-possibilità li jkun hemm azzjoni tal-Unjoni Ewropea minn Brussell. Fuq il-konsultazzjoni nixtieq ngħidilkom li l-konsultazzjoni kienet mistennija l-nofs Ġunju, għadna t nistennu il-riżultat taħħari fuq dan, verifika mal-kollegi ma naħseb rċevejna xi madwar 65 tweġiba minn partit interessati, stati membri, Parlamenti Nazzjonali u anke l-industrija, l-assikurazzjoni u l-organizzazzjoni tal-konsumatur. Naħseb li dawn it-tweġibiet dal-waqt ikunu disponibbli fuq l-internet, fuq il-webpage tagħna u anke l-valutazzjoni tagħna aktar il qoddim 65, you said. 65 tweġibiet tuxek għal-konsultazzjoni. U x'tib ta' organizzazzjonijiet wieġbu, per eżempju, tajt il-President? Sorry, if I... Skużani, jekk niftakar saw dawn kienu kumpaniji, assoċazzjonijiet, organizzazzjonijiet ta' sensara, ta' assikurazzjoni, ta' assikurazzjoni, ehm, dawk li adegwaw il-liġi f'dan il-qasam, stati membri, autoritajiet lokali, gvernijiet, kif ukoll xi qaqdiet tal-konsumatur. Ok. Eh, Tajja ta' tajta president, ma nafx kemm twieġeb uħut mill-mistoqsijiet, imma forsi kem kollegi għandhom xi mistoqsijiet oħrajn tista' l-kollegi issa li jafu ismek u kun jomok eh, jibatu post elettronika personalment biex ikun hemm tweġiba iktar dettaljata. Inti għat li forsi iktar qoddim tkun aktar sistematiku fl-approċ tiegħek imma naħseb li dinija id-dinja tal-politika jekk taħdem. U nittamaw li dan ikun fil-futur. Il-kollega. Korħola. Naħseb li kien inkoraġanti li nisimaw il-kummenti minnaħa tal-kollegi li tkellmu qabli fil-fatt kienu ribħafna ħsieb tiegħi u anke kienu simili ta' xulxin. Dan jawgura tajjeb għal kooperazzjoni fil-futur. Jiena wasalt biex nħejji it-test tiegħi u ċertament ser nintegra il-kumenti li saru u li għamlu l-kollegi fil-dokumenti għaj. Jina ċert li ser ikonna konsens fuq dan is-suġġett u jina fiduċus li l-kollegi ser ikunu kontenti bir-riżultat ħari. Il-President, ħajkonna prezentazzjoni tal-abbosta rapport 13 ottubru, nasab il-kollegi fil komissjoni offrow l-possibilità li konna aċċess għal konsultazzjoni biex bekk tagħtu titwila fil-lejn t-wiġibiet li ħajkunu online, skadenza l-emendi 22 ottubru, nikkonsidraw l-emendi 25 u 26 ta' novembru u fil-Kumitat nar 17 ta' Deċembru biex bekk naddu għal-plenarja eh, tal-frar l-ewwel waħda. Dan etem l-interventi fuq dan il-dokument, xtaqt naddi għal-dokument li Yeah, so we, we're, a little bit of a, we're a little bit of ahead of schedule. Edina xar minuti qabel il-ħin skont l-agenda tagħna u għalhekk irid nistennew lill-Onorevoli Bertò. Forsi xi ħadd jagħmillu jadilu xi messaġġ li qegħdin qabel fl-aġenda. M'hemmx tagħmel. Xi ħadd batlu messaġġ imma għadu ma weġibx. Ikollna nistennewh.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 we're, we're going, I think we're ready to start. Our rapporteur is here. Uh, well, I, as I always say, the most important people. Kif dejjem għat l-iktar nis importanti, shadows edin hawn, dawk li ħajamlu l xol fuq il dokument Dak l-iktar importanti. Issa, Sur Berto. forse xaħat ħadd jista' postu biex nistaw nibdew. Ġiri papa Italja.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 Mr. Berto, um, welcome. Sorry, uh, we, we are a little bit in advance. That's why uh, we were waiting for you because we went a bit fast. Konat nistennawk, għax uh, uh, spiċajna qabel fuq il-punta ta' qabel, skambju ta' femmitu kol, u l-ħinijiet huma dejjem indikattivi, dejjem ninsa nfakkarkom. Imma issa hija taw, sibna tlifnik, u fidejk biex tirrappreżenta din l-opinjoni. Nik jożbu. Signor Presidente. President, jien l-għura qabel kollox niskuża ruħi għal dak kollu l-ħanajt issa għaliex l-ewwel darba li għandi rapport fih dan il-kumitat. Huwa l-ewwel xogħol bħala deputat. Ġifri minn qabel naf li xi ħaġa nkun żbaljajt. Iżda, permettili Tintervjeni il-President, mux zbaljat, imma għanna ħinijiet indifikativi u għagġinna l-lum, għax soltu jkollok tistenna xi kultant. Ġifri din il-proċedura m'għandekx bżonn tħossu ħati. Kompli. Xorta waħda, xi żball nkun għamiltu żgur anke fil- tfassil tat dokument tiegħi. Issa preferenza għal suġġett tar-rapport tiegħi jiġifieri l-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati fil-introjtu il-finanzjament tal-kumpaniji jiena provajt nevalwa xistaw ikunu l-istrumenti li jintużaw. U f-moħi uħut li jena mill lista tagħhom. L-ewwel qabel kollox min-naħa nistgħu naraw is-sem ta' l-impjegati fil-finanzjament tal-kumpaniji permezz ta' sottoskrizzjoni ta' parti mill-kapital uffiċjali. Jew inkella permezz ta' titoli ta' kreditu bonds li jkunu speċifikatament maħruġa mill-kumpaniji u jkunu allokati għall-impjegati. Ġifiri jekk bekk il-pis finanzjarju m'għandix taqsam mal-kumpaniji hemm anzi mal-impjegati u anke il-remunerazzjoni ta' dan il-kapital li jista' jkun eh, ikollu eżenzjonijiet fiskali speċifiċi. Minnaħal oħra forma ta' finanzjamenti jħolli jiġi minn remunerazzjoni Għandek il-kumpanija li ikolla isa parti mill-remunerazzjoni li tkun allokata apposta minn otja ta' titoli u ta' krediti mill-istess kumpanija li jinħarġu apposta jew inkella jinaddew minn kumpanija l-oħra ġifieri jkollok portafol li fih kollu krediti u bonds. Bekk, l-impatt fiskali jkun favur il-kumpanija f'dan il-kas u jqarrab dak li jinħareċ u jingħata mill-kumpaniji meta mqabbel mal-introjtu net tal-impjegat xi daħħal fil-paga tiegħu fl-aħħar tax-xahar. U għalhekk il-parametri li fuq nistgħu naħdmu għal ehm, impatt fiskali jistaw ikunu il-valur nominali tat titolu, kemm jiswa fuq is-suq, il-valur tat titolu fih dan il-kumpanija stess, ġifiri għandek parametri differenti li jistaw taffu l-impatt fiskali u jqarbu l-spejjes tal-kumpaniji għal ħruġ ta' dan it-tip ta' introjtu għall introjtu li fil-fatt daħal fil-but l-impjegat. Sistema oħra fil-rigward il-finanzjament tal-impjegati li fl-istess kumpanija f'mument ta' kriżi jista' jkun aspett li m'għandniex nissottovalutaw. Jiġifieri l-finanzjament permezz ta' kontributi propri ta' dawk l-impjegati li jkunu tneħħow mill-kumpanija inna ta' essenzja per eżempju mħabba l-krizi jew minkamba li x-xogħol tal-kumpanija naqas u għalhekk jista' jkun hemm disponibilitajiet finanzjarji oħrajn li jistgħu jiffinanzjaw u nagħtu nifżid lill-kumpanija u jiffinanzjaw l-attività tal-kumpanija mingħajr ma jkun hemm xkil fuq l-impjegati. Ġifieri dawk il- l impiegat li jkunu nataw essenzja jew twarbu xi ftit mill-fabbrika mill-kumpanija jkunu jistgħu jiġu allokati f'kumpaniji oħrajn u l-finanzjamenti tagħhom jiġu ridistribwiti. Naħseb li għal dan ix-xogħol huwa għandna l-kompitu tal-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu jew inkella tal-Istituti ta' Kreditu li jieħdu ħsieb huma t-titli kif ħajqasmuhom u fidejhom li jgħidu x'inhuma sogri marbuta ma' investiment bħal dan u naħseb li huwa importanti li konna miżuri distinti f'dak li għandu x'jaqsam il-kumpaniji li nkati fil-borza u kumpaniji oħrajn li għandhom x'jaqsmu mad-dinja tal-SMEs, ġifieri mhumiex ikkwotati fil-borza. Dan għaliex nafu li titlu ta' kumpanija li nkata fil-borza hija mill-ewwel tista' sarrafa fi flus u għalhekk trid taqa taħt leġizlazzjoni speċifika. Da kollu li ġinif f'moħħi f'dan ir-rigward jienu nfassal il-rapport, niftaħ issa dibattitu l-kollegi biex jagħtu suġġerimenti tagħhom u wessaw aktar id-dibattitu. Hawn qegħdin hawn biex naraw eh, jiena fil-komitat ekon xet nagħmel bħala rapporter imma anke se jagħmel kollega li ieħor fil komitat li ieħor dejjem memus ma dan ir-rapport fil-kumitat Empl. Sur Benjon. Il-President, Ivem inċentivi fiskali, sfidi li jaffaċċaw l-SMEs u koll, ġifiri daw kolla u ma oqsma li aħna nistaw niprovdu kompetenza sħiħa fuqa minnaħa tal-komunità. Issa Shadows, parti mit-tim li ħajajnuk biex tfassal dan il-rapport, għand l-ewwel Sinjura Klefa fil-lista tiegħi. Grazzi, Signora President. L-ewra qabel kollox nixtieq nirringrazzja l-rapporter Sur Berto għal kontribut tiegħu għal din id-diskussjoni importanti fuq il parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati fil-introjtu tal-kumpaniji. Dan l-aħħar kriżi, f'dan l-aħħar snin faqqat il-kriżi, kull ma jmur marret tal-lar, wasla tal-insolvenzi u anke l-beħ tal-isma fil-naħa tal-gvernijiet u l-kumpaniji u dan wassal biex ikun hemm meħtieġa biex ikun hemm xi tip differenti ta' impjegati li jkunu involuti fil-introjtu tal-kumpaniji. Hemm numru ta' effetti pożittivi li skemi bħal dawn jistgħu waslu u dawn jikkonfermaw ix-xejra anke fuq livell Ewropew. Hemm bżonn nistabilixxu xi tip ta' qafas Ewropew li jista' jkun tajnuna għal prinċipji gwida wara dawn l-iskemi u li jkunu jgħinu għal rikonoxximent reċiproku ta' dawn it-tip ta' skemi madwar l-Ewropa. Dan ir-rigward ikun xi ħaġa sabiħa li l kummissjoni taġixxi fuq dan il-punt biex tippreżenta qafas leġislattiv omoġenju għal l-appartenenza tal-impjegati. Il-kummissarju diġà tlabnieh jitkellem fuq dan fis-sena li għaddiet meta tkellimna fuq dan is-suġġett rridu l-passi meħtieġa u l għanijiet meħtieġa li jkunu fukati aktar fuq medda twila ta' żmien għall-involviment sostenibli kif ukoll fuq il-bażi volontarja. Importanti li jkollna din il-bażi volontarja inkluża. Biex nħalluha fidejn impjegati jekk jixtiqux jissieħbu f'dawn l-iskemi jew le. Importanti l-informazzjoni tkun iffokata aktar fuq il- l-indikaturi fiskali, x'se gwadanja fiskalment, x'profitti ser ikun hemm, eċetera. U dan għandu jiġi preżentat mod ċar lil min ħaddem lill-impjegati u l trade unions. Fl-aħħar bżonn niżguraw li nagħmlu l-kull sforz possibbli biex nestendu l-aqwa prassi u l-aqwa eżempji ta' skemi bħal dawn li diġà jeżistu madwar l-Ewropa. Huwa ċar li tramuntana nofsenar nofsinhar tal-Ewropa jaffaċċaw sitwazzjoni differenti fir-rigward is-sem tal-impjegati f'dawn it-tip ta' skemi. Importanti natu aktar attenzjoni għal kwistjonijiet ta' taxxa fejn waħda mill-punti l-iktar importanti hija ovvjament il-problema tal-tassazzjoni doppja potenzjali li tista' twassal la restrizzjoni tal-moviment ħieles tal-kumpaniju tal-impjegati li jaġixxu transkonfinalment madwar l-Ewropa. L-istess ħin irridu nsibu modell Ewropew biex nejnu l-autoritajiet nazzjonali għal tfassil mill-ġdid tal-benefiċċji u l-eżenzjonijiet fiskali f'dawn l-iskemi. L-inċentivi tat-taxxa ħafna drabi ikunu l-moftiħ għas-suċċess għas-sem tal-impjegati f'dawn l-iskemi. Hemm bżonn ta' diskussjonijiet aktar fuq il-pjan tal-titoli fil-borza minnaħat tal-impiegati u bżonn nisqu aktar fuq ir-rabta ma' mekanizmi ta' investiment u anki il distribuzzjoni tal-salari u remunerazzjonijiet fir-rigward il-titoli li kollon fil-borza il-kumpaniji ma jistawx jibdlu s-salari bil-sistemi ta' ġenerazzjoni tal-profitt jew introjtu tal-kumpaniji għall-impjegati tagħhom. Din għandha tkun lan tagħna lan li għandna nistabilixxu għal sem finanzjarju tal-impjegati fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Naqbel li l-medda twila ta' żmien il-mira tagħna hija li jkollna żewġ għanijiet iżda fl-opinjoni tiegħi wkoll hemm bżonn nifukaw fuq il-prinċipju ta' ugwaljanza li garantixxi li l-impjegati kollha ikunu jistaw jiġu vokati u involvuti bl-istess mod f'dawn skemi. Hemm il-kwistjoni ta' diligenza dovuta li tfisser li daw kollha li jkunu involuta fil-proċess ikunu informati. Jiena ħarressa emendi f'dan ir-rigward u nixtieq mill-ġdid nirringrazzja lir-rapporter għal din l-opinjoni. Nħares il-qoddim għal xogħol li ħanamlu kooperazzjoni li ser ikollna fuq din il-kwistjoni. Grazzi l-Onorevoli De Bakker. Grazzi President. Grazzi l qabel kollox l-rapporter għax xogħol li għamel mill-opinjoni tiegħi dan id-dibattitu jifoka f'dibattitu usa li hija governanza korporattiva. Importanti li semmuh dan, għaliex governanza governanza korporattiva tmur li lim mir-remunerazzjoni u femme fokajna fuq il-kwistjoni propju ta' remunerazzjoni u l-parteċipazzjoni ta' min ħaddem fożliet ta' distribuzzjoni ta' riski. Dan ir-rigward irridu niżguraw li l-inċentivi kollha li jingħataw mill-ġestjoni, mill-bord tal-kumpaniji u anke min-naħa tal-impjegati jkunu allinjati. Naħseb li b'dawn it-tip ta' skemi naħseb li nkunu qed nagħmlu propju dan. Ovvjament dawn l-iskemi rridu jkunu volontari, rridu jkunu offruti f'ċertu momenti lil dawk l-impjegati li jixtiequ jieħdu sem fihom l-ewwel qabel kollox. Importanti dan u nara li f'pajjiżi stess ma tantx hemm min iħobb juża dawn is-sistemi għaliex hemm sogri marbuta ma dan u sogru huwa li ġela darba jkollok sem finanzjarju impjegati jista' imur tajjeb u sta' jmur ħażin. U f'dan ir-rigward l-informazzjoni meħtieġa għall-impjegati hija kruċjali li kollhom x'inhuma r-riski involuti. Inti semmejta rapporter li għal-kumpanija l-inkata fil-borza dan faċli hemm ukoll assi likwidi memuża magħhom imma l-kumpanija mhux l-inkata fil-borza din hija ass likwidu li mhux dejjem ikollhom u għalhekk ma tantx jużaw dawn it-tip ta' inċentivi. Nemmen ukoll li għanna nużaw dan l-istrument bħala remunerazzjoni addizjonali għall-impiegati, qatt ma stessista tkun sostitut totali għall paga jew għal remunerazzjoni tal-impiegat. Għal dawk li għatmu għarrasom, il-sistema għandha tkun differenti. Meta il kwistjoni transkonfenali wkoll ta' tassazzjoni doppja, fih dan l-istati membri hemm reġimi fiskali differenti u naħseb li importanti li narmonizzawhom xi ftit. Il-fatt li inti proponejt ukoll li l-impjegati kollha pereżempju għandhom ikunu jistgħu jinvestu l-flus tagħhom f'kumpaniji li jridu għalija tajjeb, ma jena għalija dan huwa investiment bħal kwalinkwa investiment ieħor. U għalhekk ma naħsibx li hemm raġuni għala niddistingu bejn pereżempju ex impiegati jew dawk li jkunu rtiraw jew impjegati oħrajn, Jena għalija dak il-flus li jiġi Eh, mdaħħal fil-din l-iskema b'dak il-mod għandu jiġi konsidrat bħal flejjes oħrajn, investimenti oħrajn. Naħseb li remunerazzjoni u remunerazzjoni addizjonali tal-impiegati huwa suġġett importanti għandu nużaw aktar fil-prattika għax jallinja l-inċentivi, l-istrateġija u l-miri tal-kumpaniji ma dak tal-impiegati u għalhekk naħseb li huwa pass importanti l-qoddim. Grazzi lura l-rapporter għaliex m'għandniex ix-xedow tal ħodur hawnhekk Illum u għalhekk naddilek il-mikrofonu sur Berto. Grazzi, President, nirringrazzja l-kollegi għas suġġerimenti u tal-li saħqu aspett li jena ma konx ħaqx ma konx ħaqt fuq fil-rapport tiegħi, imma xorta waħda hemm bil-miktub. Jiġifieri li din l-iskema tkun volontarja min-naħa tal-impjegati. Fil-fatt fl-ewwel paragrafu jiena nitkellem mod speċifiku li dawk l-impiegati li jridu jidħlu għal dan it-tip ta' finanzjament jridu jsiru bbażi volontarja mill-impiegat u nagħlaq billi nsemmi l-SMEs imprizi żgħar u daqs medju u nespeċifika li kwalinkwa mużura fir rigward is-sem finanzjarju tal-impjegati għal l-introjtu tal-kumpaniji rridu jkun fuq meda twila ta' żmien sostenibbli u titwetta bażi volontarja. Nispeċifika wkoll li jiena xtaqt nisħaq fuq il possibilità li wieħed jħosem bħala impjegat għal rasu jew inkella bħala impjegat f'kumpanija biex bekk il-fondi ta' pensjonijiet jew inkella fondi tal-ħaddiema jew inkella fondi ta' trade, ta trade unions kollha jkun jistgħu jitqisu għal finanzjament tal-impjegati biex bekk ikun aktar massa kritika jkun aktar jett fir-rigward il-finanzjaturi li jkunu involuti f'dawn il-kumpaniji. Importanti nisqu wkoll fuq il-possibilità li n-nomaġenjalizzaw l-investiment tal-ex ħaddima jew ħaddima artirati ma' investimenti oħrajn li semma l-kollega. Jina del li kun utli li nisqu fuq possibilità li hemm biex l-ex ħaddiema u b'għam ma nfissirx l-ħaddim anzjan li temm iċ-ċiklu ta' xogħol tiegħu, imma qed nirreferi għal dawk il-ħaddiema pereżempju fl-Italja li tneħħom il-kumpaniji ġew allokati x'imkien ieħor minħabba l-kriżi u għalhekk b'dan il-mod jistgħu jattivaw investiment ġdid u jkatru postijiet ġodda ta' xogħol. Nittama li dawn il-postijiet ta' xogħol imorru l-ewwel lil dawn l-eks ħaddiema. Naħseb li hemm ħafna x'nistgħu ntejbu Naqbel ma dan, imma dan kien dettal stampa aktar ġenerali. U wisa, grazzi. Grazzi, grazzi ħafna. Din hija opinjoni tajba ħafna b'ħafna kummenti pożittivi. L-iskadenza għal kummenti hija 30 ta' Ottubru, mbagħad eh, konsiderazzjoni tal-emendi 25 ta' Novembru u l-votazzjoni dakinhar. Mbagħad immor qudiem il-plenarja u nikkonferma dan kollu wkoll mal-kumitat mal-emp eh, nhar 13 ta' Jannar. Mela, fakkar li dawk li għadhom hawn is-soldati tal-azzar illi s-sessjoni ta' għada se tibda fl-10 u mhux fid-disa u l-iskambju tal-opinjonijiet fuq il-semestru Ewropew bil-tendenza tal-Parlamenti Nazzjonali hija skedata mejt u l-erba' nofs U ma jkonna xej wara l-erba u nofs għada, wara diskussjoni ma l-Parlamenti Nazzjonali. Lejla tajba kulħadd. Grazzi tal-attendenza tagħkom u grazzi tal-partiċipazzjoni kostruttiva.